Good afternoon, ladies and gentlemen. I'd like to start this afternoon's meeting. Nofsinari Taib sinjuri, xtaqt nibda il-laqa tal-Komitat Ikon għal-War nil Nilqa l-Vice President Valdis Dombrovskis għal-dialogu strutturat li se jkonna tini wieħed għal din is-sena. U għallura xtaqt nfakkarkom jekk joġobkom illi dan id-dialogu strutturat għandu is-suġġett tal-responsabilità, l-istabilità finanzjarja, servizzi finanzjarji u l-Unjoni Suq Kapitali. Dawn huma l-elementi li se nkunu qegħdin indirizzaw u bekk jekk joġobkom ippruvaw zommu ma' dawn is-suġġetti partikolari li għandna lum Mela, illum se jkonna issa l-ewwel introduzzjoni ta' Sur Dombrovskis u infakkar il-kollegi li l-arranġamenti għal sħin li għandkom dispożizzjoni tagħkom huwa ta' 5 minuti u allura jekk intom ma tużawx il-5 minuti allokati lilkom tistgħu terġgħu tużaw il-kumplament tal-ħin iktar qudiem. Però jekk jiġu konżommu għal-ħin. Grazzi mela issa ngħaddi l-kelma lill-Viċi President għall-introduzzjoni tiegħu. Madam Chair, Honorable uh, Members. Signora President, Honorable Membri, qabel xejn grazzi għall-istedina biex bekk naġġorna il-Komitat dwar ix-xogħol tal-Kummissjoni biex is-settur finanzjarju tal-Ewropa jkun b'saħħtu aktar integrat aktar dinamiku. Mill-aħħar dera tiegħi quddiem dan il-Kumitat xi xhur ilu aħna żammejna l-attenzjoni tagħna fuq l-għanijiet tagħna li nifinalizzaw l-Unjoni ta' Swieq Kapitali sal-2019 biex inkomplu naħdmu fuq l-Unjoni Bankarja u anke biex noħolqu Affas rezilienti għal settur finanzjarju tagħna u aħna ħdimna fuq dana kollu lura f'pajjiżna u anki flimkien mal-insieħba tagħna internazzjonali biex ikollna sitwazzjoni ndaqs għal Banek Ewropej. Ovvjament hemm bżonn li nitwazzjoni minnu fih negozjati fuq Brexit dew il-bieraħ u issa qed joqrob iżle jum meta l-aktar ċentru finanzjarju eh, Ewropew eh, li huwa importanti jitlaq ukoll mill-Unjoni ta' l-Unjoni Ewropea. U nafu li għanna livelli għoljin ta' dejn, nuqqas ta' kabir ta' produzzjoni u għanna u kol nuqqas ta' investiment fin negozju u infrastruttura. U bekk għanna bżon li nintegraw aktar s-swiq finanzjari Ewropej. Minna Renew Need il-swieq tal-ekwità tal-Ewropea xorta waħda waslu għal 15% tal-kapitalizzazzjoni ta' swieq globali iżda frammentazzjoni qed twaqqaf lis settur finanzjarju milli wetta il-potenzjal sieħ tiegħu. Ċertament aħna jridu naraw illi ikonna settur finanzjarju aktar innovattiv għaliex bekk is-swieq finanzjarji tagħna jistgħu jgħinu negozji tagħna biex ikun aktar produttivi. Bekk ikun aktar sigurtà għaliex il-flussi finanzjarji transkonfinali fiż-żona euro huma essenzjali biex intejbu t trasmissjoni tal-politika monetarja u l-assorbiment ta' xokki ta' simmetriċi u aktar innovazzjoni għaliex bekk aħna ikonna opportunitajiet għal fintechs biex jisfruttaw il-big data jew niċeġ żar tas-suq Suq waħdini għas servizzi finanzjarja fl-Ewropa jista' jappoġġa l-ekonomija tagħna u jgħin is-settur finanzjarju biex bekk aħna nkun nistgħu nindirizzaw l-effetti tal irtirat tal-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Bekk qed naħdmu lejn dan il-għan u aħna dejjem irridu ovvjament l-appoġġ tagħkom biex bekk aħna nimxu il qudiem fejn neħtieġu nkunu. Issa, Xtaqt nifoka fuq l-Unjoni ta' Sfiq Kapitali. Grazzi l-isforzi ta'kom dan l-aħra minna progress fil-pjantazzjoni tagħna biex noħolqu suq kapitali uniku tleġġimatilu il-ħakna ftejim dwar sekuritazzjoni sigur u trasparenti nirringrazzja l-Pol Tango Otmar Karas, il-rapporters dwar il-ftejim il-intlaħaq Ċertament, dan huwa pass deċisiv biex natu aktar saħħa l swieq ta' sekuritazzjonijiet biex bekk aħna nkunu nistgħu waslu għal 150 biljun euro f'self għal entitajiet domestiċi u kumpaniji. U anki nirringrazzja l sipa Pitikajna għal xogħol tagħhom biex bekk ikonna ftejim dwar ir-regoli biex insaħħu l-fondi dwar il-kapital tar-riskju u l-social entrepreneurship. Bekk aħna qegħdin naraw li qed nimxu fl-imkien mal fund of Funds tal-Kapital tal-Riskju Pan-Ewropew u nimmobilizzaw ukoll 400 miljun euro mill-budget Ewropew għal dan il-fond biex bekk nilksbu 1.6 biljun euro li dal-waqt ikun jitlu fis Il-proġett CMU f'nofs it-terminu tiegħu Ifisser li issa wasalna għal żewġ terzi tal-pjantazzjoni tal-2015. Issa rridu nkomplu u nollu l-ambizzjonijiet tagħna għall-integrazzjoni ta' swieq kapitali tal-2019. Nittamaw li tappoġġawna biex ikonna azzjonijiet addizzjonali li ħabbarna fir-riviżjoni ta' nofs terminu bekk konna kondizzjonijiet aħjar l-SMEs li jridu finanzjament billi naqsu l-ħtiġijiet regolatorji għall-SMEs elenkati biex bekk konna supervizjoni konsistenti. Konsultazzjoni pubblika dwar l-autoritajiet Ewropej supervizori eh, wasal għal 220 tweġiba u bekk aħna situazzjoni fuq is-sejbit fil-ħarifa din is-sena u qegħdin ukoll inqisu il-qafas tal liċenzjar u passaporti għal attivitajiet fintech biex bekk ikonna suq waħdini Ewropew illi tassew jippermetti li l-Ewropa tkun kompetittiva. U bekk ikonna wkoll xogħol dwar il-finanzjament ambjentali, per eżempju il suq tal-green bonds li qed jikber u qegħdin naħdmu fuq pariri ta' kif nistgħu integraw konsiderazzjonijiet ta' sostenibilità u din xi ħaġa li sejrin ukoll insegbu fl-ewwel tliet xhur tal-2018. Għandna wkoll proposti leġislattivi mill-pjan tazzjoni oriġinali bħal pereżempju il-qafas Ewropew għal covered bonds u anki għal dak li ndux xaqsam il-prodott tal-pensjonijiet personali tamaw li jkollna dejjem l-appoġġ tagħkom għal dawn l-azzjonijiet. Issa, t-tisħiħ tas settur finanz finanzjarju tagħna. F'dawn l-aħħar xhur ressaqna numru ta' proposti b'rabta mal-swieq tad-derivattivi għax dawn huma parti essenzjali mis-swieq finanzjarji tagħna. U f'Novembru li għadda aħna ressaqna proposta li rkupru risoluzzjoni tal-CCPs, il-Central Counterparties, biex bekk l-autoritajiet ikollhom l għodot meħtieġa biex jindirizzaw il-falliment CCP, ċertament hija xi ħaġa li x'aktarx ma tiġrix ma kollu eh, tista toħloq problemi wkoll kbar jekk problema bħalli tinqala. U bekk aħna wkoll ressaqna riformi biex eh, inkunu nistgħu nagħmlu rekwiżiti ta' rapportaġġ għal transazzjonijiet ta' derivattivi over the counter u dana se jkun ta' beneficju għal kontrapartijiet non finanzjarji u anki għanna soluzzjonijiet tekniċi biex il-fondi tal-pensjoni jihdu parti fit central clearing biex bekken ħarsu it-tħul tal-pensjonanti tal-ġejjini. U fl-aħħar ġimgħa l-oħra dottajna riformi immirati għas supervizjoni tal-CCPs biex bekken zommu stabilità finanzjarja u mdejjem inżommu ruħna ġurnati skont xejriet emerġenti għanna u koll transazzjonijiet li qed jiġu wkoll klirjati minn numru żgħar ta' CCPs u anki Brexit qed iwassal għal sfidi ġodda għal mod kif aħna nagħmlu supervizjoni ta' CCPs. Għandna sistema ta' supervizjoni doppja għal CCPs sistematikament importanti minn pajjiżi mhux tal-Unjoni u dan skont l-approċċ meħud mill-Istati Uniti pereżempju sensi speċifiċi u bħala l-aħħar stanza meta jkun hemm bżonn biex u stabilità finanzjarja l-awtoritajiet jistgħu wkoll jitolbu CCPs individwali ta' importanza sistemika sostanzjali biex jiġu stabiliti fiħdan l-Unjoni u bekk aħna wkoll inapprezzaw eh, l-appoġġ tagħkom għal progress bla dewmien fuq dawn il-files. Issa indur lejn is-settur bankarju. Jena nilqa il-fatt li Gunnar Hock Marcus Peter Simon qed jaħdmu Eh, dwar il-pakket tana ta' bankarju biex nsaħu reżiljenza tal-Banek Ewropej ġimgħa l-oħra l istati membri laħqu ftehim dwar żewġ partiet importanti tal-pakket. L-ewwel ftehim dwar il-ġerarkija tal-kreditur tal-Banek illi permetti banek ikbar illi jibnu dawn il-buffers u anki biex nistabilixxu klassi komuni Ewropea tal-assi. Imbagħad għandna dispożizzjoni ta' tranzizzjoni għal standard ta' rapportaġġ numru 9 u anki ċerti skoperturi kbar li jipparmettu eh, taffija ta' impatti negattivi fuq il-banek. U nittama l-Parlament Ewropew ukoll jieħu azzjoni biex l-ewwel elementi tal-pakket jitlu fis qabel l-aħħar ta' din is-sena. Issa, il-Kommissjoni edha u kol tara li kunem ftejim biex nifanalizzaw il-riformi ta' Basilea illi intawlu l-inċertezzi fuq il-qafas il-ġdijt miex tajba s-settur finanzjarju. Bek neħtieġu naslu għal ftejim, pero l ftejim jeħtieġ illi jizom ukoll fiħdanu ċertu sensitivita ta' riskju. U bekk aħna nkunu nistgħu nirrispettaw ċertu speċifiċitajiet pal mod kif il-proprjetà residenzjali tiġi finanzjata fl-Unjoni Ewropea. Minħabba riformi li għandna rridu wkoll nevitaw ċertu żidiet sinifikanti f'termini ta' rekwiżiti kapitali. Il-pakket tagħna bankarju tal Ewropea hija f'aġenda usa biex jisaxħaħ is-settur bankarju biex aħna nindirizzaw ir-rabta bejn l-element sovran u l-banek u bekk tassew ikonna sistema bankarja pan-Ewropea. Ir-risoluzzjoni ta' dan l-aħħar tal-Banko Popolar fi Spanja għamel f'evidenza il-proċedura li aħna stabilejna fiħdan l-Unjoni Bankarja. Pero wara dan il-proċess kollu nixtieq u naraw kif nistgħu ntejbu s-sitwazzjoni biex insaħħu il-possibilità li l-Ewropa tkun tista' tindirizza xokkijiet kbar iridu naraw illi naqdu il-partijiet li ma nieqsa mill-Unjoni Bankarja. U għanna u koll proposta biex nibnu il-sistema tal-assigurazzjoni għad deposti Ewropej u dinja xaġa meħtieġa biex ikonna progress. U anke biex insaħħu il-mekanizmu ta' rizoluzzjoni unika, il-Kummissjoni tixtieq illi aħna nimxu l-qoddim billi dejjem ikonna backstop disponibli komuni. Biex nikkonkludi, li kupru huwa mod kif aħna nikkonsolidaw il-pożizzjoni tagħna meta niffaċċaw l-isfidi ta' qudiemna. Issa huwa l-waqt li ntemmu x-xogħol li bdejna insaħħu l-istabilità finanzjarja u l-integrazzjoni u biex ntemmu l-Unjoni Bankarja u l-Unjoni ta' Swieq Kapitali. Grazzi, grazzi għal kummenti tiegħek, Viċi President, u ngħaddu issa għal mistoqsijiet mill-gruppi politiċi issa l-PPE. Is-Sur Maticello, l-ewwel mistoqsija tiegħek. F'ħames minuti jekk jogħġbok. Sì, grazie Io... Grazie commissario, Ma jina għandi mistoqsija, mbagħad nixtieq informazzjoni dwar nota eh, li wkoll ġiet firmata minn ħafna kollegi tiegħi. Mela mistoqsija din. Meta aħna nqisu l-kontijiet tal-banek, il-klijenti kienu inklużi direttament u xi dejta tajdinna li sal-2017 l-ispejjeż ta' dawn il-kontijiet kurrenti tela b-17% minn medja ta' 115 u bejn 5 u 135 u allura dawk li fadlu l-konsumaturi ħalsu l-istess spiża tal-ġestjoni skorretta ta' ċertu istituzzjoni bankari kien ġust illi aħna inħalsu din l-ispiża ġifiri il-konsumaturi fl-aħħar mill-aħħar iħallsu għal dana kollu. Mardux nagħmlu xi ħaġa biex bekk inwaqfu l-ispiża tal-ġestjoni tal-kontijiet kurrenti, spiża li qiegħda dejjem tikber fil-pajjiż tal-Unjoni. Wara kollox, il-banek qegħdin jitolbu din il-kontribuzzjoni minn dawk li jfadlu l-flus biex bekk it-taxxa tkun taxxa partikolari taxxa babbelin ġifieri din hija xi ħaġa sewwa li huma jgħidulhom din il-ħaġa. Xi jemilu aħna wkoll batna ittra bil-firma ta' aktar minn 40 kollega biex nitolbu il-pożizzjoni tiegħek dwar il-kreditu tal-konsum. Prodott li huwa mifrux ferm fl-Italja b'livell baxx ħafna ta' riskju U minkejja dan il-livell baxx ta' riskju, il-pis ta' riskju l-lum ta' min ikollu kreditu huwa ta' madwar 85%. U allura tistgħu tivverifikaw il-pis ta' dan ir-riskju għal punt 35 biex bekk il-banek ikunu jistaw iwaslu għal kapital li jista jintuża wkoll għal ipoteka u biex bekk l-ekonomija terġtaqqa il-ħajja. Grazzi. Uh, ok, uh, thank you for the... Tajjeb, grazzi għal din mistoqsija. Fil-fat, fil-fat kienu diversi mistoqsijiet, mela nibdew l-ewel. Eh, l-ispejjeż tal-kontijiet kurrenti. Jina nistanajt li hemm numru ta' fatturi li jispjegaw iż-żieda fl-ispejjeż tal-kontijiet kurrenti, inkluż ir-rata ta' interess illi huwa baxx u dan huwa l-ambjent li fih il-banek qed joperaw u biex jippruvaw isaħħu l-element ta' profitt tagħhom permezz ta' miżati varji. Xi ħaġa riflessa wkoll fl-ispejjeż tal-kontijiet korrenti. Aħna qegħdin naraw kif nistgħu intejbu il servizz illi il-konsumaturi edin jirċivu fil-pjantazzjoni dettaljat anki għal dak nixqasam servizzi transkonfinali għal paragun aħjar ta' prodotti differenti biex bekk il-konsumaturi kollom informazzjoni aħjar a dispożizzjoni tagħhom biex huma jkunu jistgħu jqablu kemm il-banek qegħdin jitolbu f'termini ta' miżati u ħlasijiet biex bekk huma jkunu jistaw fl-aħħar mill-aħħar jaslu prodotti finanzjarji illi ovvjament ikunu blaqwa prezz. Għadi naraw kif nistaw nindirizzaw tana kollu anki fil-pjantazzjoni tagħna tas servizzi finanzjarji. Issa, il-kwistjoni tal-bailings, ovvjament din hija ħaġa ta' prinċipju xi ħaġa li ġiet maqbula fl-interessi ta' dawk li ħalsu t-taxxa għaliex ċertament dawn m'għandhomx iħallsu għal żbalji li jsiru fis-settur bankarju hemm mekkaniżmu ta' kif eh, il-bord ta' ġestjoni jiġi wkoll jkollu jerfa responsabiltajiet tiegħu għax kun hemm ukoll sanzjonijiet imposti skont il-liġi nazzjonali u għanki investituri professjonali wkoll għandhom jamlu supervizjoni tal-banek fejn jinvestu, dan huwa mod importanti illi mwaslu għal-governanza korporattiva. Issa, il-mistoqsija ta' wara tiegħek, jiġifieri dwar rati ta' riskju għal self u dana bażi ta' dawn it-talbit ta' pensjoni privati kellna din l-ittra tal-14 ta' Ġunju aħna qegħdin nivvalutaw is-sitwazzjoni ta' min jgħid illi l-proposta CRI wkoll hija xi ħaġa qudiem il-Parlament, jiġifieri hawnhekk intom qegħdin fil qegħdin tmexxu l-azzjoni però hija kussjoni ta' data. Għaliex ir-rati ta' riskju jiġu asma għabbazi ta' kemm il-prodotti kollu element ta' riskju. U allura rridu naraw jekk hemmx data li tappoġġa il-każ illi l-prodotti forsi jkollhom inqas riskju minn oħrajn. Xi ħaġa li jagħti rridu nistudju. Grazzi. Thank you. Grazie. Nina Gell għall-SND. Chair. Uh, grazie, President, Vice President, nil-awg, grazie għal-prezentazzjoni tijak. Jena nishtiq nqajem żewġ punti. L-ewwel, dwar il-preżentazzjoni tiegħek, inti semmejt ir-riformi ta' supervizjoni biex is ccp ikun aktar b'saħħithom u naqbel miegħek illi tkollna stabilità finanzjarja u ċertezza negozji, jiena nilqab mod partikolari il ton pragmatiku illi inti kellek fil-konferenza stampa ta' ġimgħa l-oħra u importanti li kun aktar kooperazzjoni bejn il-Bank of Villian Esma u l-ECB Madanakollu xort għandi tħassib dwar il-proposta għaliex eh, tħalli possibilità għal relokazzjoni ta' CCPs bażi tar-Renju Unit għal l-Unjoni Ewropea ta' 27 u allura l-mistoqsijiet tiegħi dwar dan huwa dawn. Minħabba li l-figuri kollha juru il-relokazzjoni ta' CCPs mir-Renju Unit jistgħu wkoll itellaw l-ispejjeż tal-clearing il-banek ikollhom jimxu f'konformità ma' rekwiżiti ta' kapital ola. Kif tistgħu taraw illi jkun hemm tpattija għal relokazzjoni u anki il-proposta flagship ta'kom ta' CMU. Umbat minħabba natura politika tal-fajl se jkollkom u koll taġiċu bħala sensara onesti biex ikonna ftejn bħal dan għabbażi ta' fatti oġġettivi biex inħarsu stabilita finanzjarja u servizzi finanzjarji aktar mill-li fuq beneficju kummerċali ta' stat membru fuq ieħor. Issa punt ieħor minn ħatijaj, punt ta' natura differenti. ċaġa li inti semmejt dwar il- finanzi sostenibli li inti u kol semmejt fil-revizjoni f'nofsit terminu, inti semmejt u kol il-anijiet ta' Pariġi. Irti konna investituri gbar f'sitwazzjoni fejn huma ma jinvestux aktar fil-karburanti fossili, neħtiġu naċċertaw illi s-self għall infrastruttura ambjentali fil-pakket bankarju kollu beneficju me trattament tal-kapital u bekk ikonna aktar investimenti ambientali fid-dawl tas semestru Ewropew. Kif se tindirizzaw punti ta' tħassib bħal dan? Grazzi. Thank you. Tajjeb, grazzi ħafna mill-ġdid. Mela żewġ mistoqsijiet, l-ewwel. Il-proposta tagħna ta' dan l-aħħar dwar il-CCP sa' pajzi terzi, umba dwar il-finanzjament sostenibli. Mela, nibdew. L-ewel mistoqsija. Aħna nemnu illi għamilna kalibrazzjoni tal-proposta tagħna biex ikonna stabilta finanzjarja fil-waqt li nevitaw frammentazzjoni, frammentazzjoni tal-swiq tal-clearing u naqsu il-riskju għal negozji. Ċertament hemm ċertu impatt evolut u fil-fatt għamilna evoluzzjoni tal-impatt U il-proċess tagħna kien illi l-awtoritajiet ikunu jistgħu jiddeċidu jekk jaraw illi huma ma jistgħux jindirizzaw tħassib ta' stabilità finanzjarja permezz ta' metodu ta' supervizjoni doppja. U ta' min jgħid hawnhekk illi hemm differenti ferm dwar suġġett bħal dan unsemmi u koll dak li smajna minn kollegi minn dan il-komitat. U dana juri il-firxa ta' femiet li għanna fil-qasam, għanna kotazzjoni minn Markus Ferber u li għajt il-kommissjoni tilfet il-kuraċ taħħa. Ma nix bżon analizi kas b'kas, iżda regola wahda li tajt illi il-clearing irrid isir taħt ġurisdizzjoni Ewropea minna l-ebda inċertezzi. Umbat, Kay Swinburne minnaħa l-oħra, kwotazzjoni oħra, e, hawnhekk għandna l-oppost. Din il-politika tista' xekkel is-swieq u immur kontra il saħat tal-monita. U allura dawk huwa dik hija l-firxa tal-femiet illi għandna qoddimna u bekk aħna ikkalibrajna l-proposta tagħna ċertu reqqa fid-dawl ta' dan kollu. Issa dwar il-kwistjoni ta' finanzjament sostenibli u il-finanzjament privat u jista' jgħin biex niksbu l għanijiet ta' Pariġi. U allura ċertament dana kien punt illi semma ferm fil-reviżjoni f'nofs it-termini tagħna ta' fin-nofs it-terminu tagħna tal-Sriq Kapitali u bekk għandna wkoll il-grupp tal livell oli, esperti tal-settur finanzjarju ma se jkollhom ukoll konferenza fit-18 ta' Lulju fi Brussell biex jiddiskutu dan ir-rapport ta' nofs it-terminu jkollna rapport finali f'Diċembru biex bekk nkunu nistgħu wkoll nagħmlu segwitu tiegħu meta niġu biex nifformulaw l-istrateġija tagħna għal finanzjament sostenibbli. Però, iva, jekk tara l-ammont ta' investiment li huwa meħtieġ biex naċċertaw l-anijiet ta' Pariġi biex nillimitaw il-tisin globali taħt 0 gradi Celsius allura ċertament il-finanzjament pubbliku mhux se jwassal waħdu irridu nattiraw il-finanzjament privat ukoll. Anki f'dan l-eżerċizzju. Grazzi. Mr. President, and I'm handing the, the chair to myself on the basis of asking the ECR. Grazzi, mela, il-mistoqsija jisijar. Mela, jiena u kol, kif forsi tistenna, nishtiq u kol eh, nkompli nitkellem fuq il-sujġet eh, CCP u naf illi eh, il-mandat ġe 20 talab illi kontratti rilevanti ikun il-mod kif huma jindirizzaw ir-rabta li hemm bejn is-swieq finanzjarju għaċċar ir-riskju eh, ċaqla b'mod globali u b'mod kbir ħafna u aktar trasparenza u sigurtà għal dawn is-swieq ta' derivattivi hija xi ħaġa li għandha siran anki fuq livell globali u bekk jiena qed nara b'ċertu gburija li għandna issa dan l-istandard globali xi ħaġa li tiġi kopjata f'ġurisdizzjonijiet oħra, u allura jina konċernata dwar il-dettalji tal-proposti tal-ġimgħa l-oħra u forsi tistgħu ukoll tispjegalna jekk l-idejat tal-Kummissjoni dwar is-Central Clearing u l-mudell li jista' jaħdem anki fuq livell globali hix xi ħaġa li għadha b'saħħitha. U jiena ninkwita illi il-proposta donna qed tagħti situazzjoni l-banek fejn huma jinjaraw anki ċertu deċiżjonijiet fih dan is-CCPs, anki bil-brabta mal-supervizuri nazzjonali donnu l-lezma tista' tiddeċidi eh, dwar is-CCP u jekk ikun hemm deċiżjoni, allura kwalunkwe bank ċentrali jista' jkollu vito l-deċiżjoni bħal din. Per eżempju l urex Management, skont il-ftejim ma' supervizur jiddeċidu haircut għal dejn tal-Ungerija biex ikun hemm kollaterali għal CCP u jidher eh, minn kif qed nifhem jiena il-Bank Ċentrali Ungeriż jista' jagħti vito u inaqqas l-istabilità u jagħmel nota ta' riskju sistemiku bekk ikun hemm teddida għal banek globali minħabba din il-linja ta' politika. Ma nafx hekk taqbilx li din hija l-interpretazzjoni ta' dawn ir-regoli jew inkella il-politika monetarja u anki elementi ta' riskju sistemiku għandhom xi jkun elementi lenin għal dawn il-banek. Uh, well, um... Mela, fuq din il-kwestjoni, l-ewwel net, Nixtieq niżgurakom illi l-Kummissjoni tibqa impenjata għal funzjonament effiċenti tas-swieq globali. U fejn dawn ir-riski għandhom impatt fuq is-sigurtà ta' l-Unjoni tal-żona euro jew xi stat membru partikolari, ma nistawx nħallu illi kunem dan il-riskju għalek il-proposta l-Komissjoni eh, ti permetti illi nikonsidraw il-riski u nieħdu l-azzjonijiet xirqa. Hemm is-salvagwardji kollha neċessarji għal proċess tal-ħita deċiżjoni, imma il-banek tal-assikurazzjoni u koll għandu bżon jgħidu tagħhom f'dawn il-kwistjonijiet. In that case, can I just come back with a, the couple of minutes? Jek joġbok għandi xi żewġ minuti, qed nipprova nara fil-preżentazzjoni il-banek li huma dejjem għandhom xjardu tal-aħħar dejjem tagħhom. Hemm bżonn jikkonsidraw l-istabilità finanzjarja iktar minn din politika jew it-tnejn huma imħaltin wieħed ma jistax jisseparhom. Naħseb illi hija esma' u l-Bank Ċentrali illi joddu u b'ċertu mod u maniera bżonn ikun hemm bilanċ tal-konsiderazzjonijiet kollha differenti. X'imdaqqiet iva u għal-każ li nsibu ekwilibrju. Grazzi ħafna ħemmur il-rappresentant tal-Alde, grazzi ħafna President, nil-għak għawnek eh, Sur Don Foski, għaziz kollegi. Id-dejn tal-gvern mhuwiex bla riskju u ma redux intrataw hekk fir-regolamenti tagħna mhux biss nemmen dan imma kif tafu u koll l-IMF u l-uffiċjali oljien tal komissjoni tal-Bord ta' Supervizjoni, ecc. Kif taħsiba int? Inti taqbel magħhom u jekk iva li huma il-miżuri konkreti li qed tantiċipa se toħroġ proposta leġislattiva fuq il-dejn tal-gvern u mbagħad niġġattini mistoqsija tiegħi. Mill-banda l-oħra hemm il-kwistjoni tal-konċentrazzjoni tal-dejn tal-gvern eh, ftit f'dejn ftit nies li selfu u fl-Italja għaf fil-krizi eh, fl Spanja kien hemm irdoppjar u għalhekk hemm ħafna dependenza bejn is-settur tal-bank u s-settur pubbliku illi jiżdied f'każijiet ta' kriżijiet u għalhekk insaqsi l kummissjoni l-Estat indirizza din il-kwistjoni u timponi limiti fuq min domestikament. Grazzi. Okay. Uh... Iva, grazzi ħafna ta' dawn il-mistoqsijiet. Mela, fuq l-ewwel mistoqsija, Iva, fil-fatt. Qegħdin nirriflettu u għandna il-reflection paper fuq id-deepening tal-lemu imma f'żewġ fażijiet l-ewwel net stadju iktar immedjat fejn aħna iktar restrittivi u konkreti fuq dak li għalina jatri jana naqbdu u mbagħad it-tieni fażi fejn aħna iktar miftuħina din nitkellmu fuq alternattivi u possibilitajiet tal-istat membru partijiet oħra interessati. Għalhekk mela, fuq din l-ewwel mistaqsija fuq meta qasira ta' żmien nissuġġerixxu illi nibnu fuq il-ħidma tal-Bord Ewropew Sistemiku għaliex biex nwafqu sovereign bond backed securities u dana ma jfissirx illi il-dejn sovran ikun wieħed reċiproku jew li ikun hemm rati ta' riskju memużin u għalhekk il-proposta ma tfissirx dawn iż-żewġ alternattivi u mbagħad fit-tieni fażi għadin nirriflettu fuq l-assi siguri Ewropej għax ċerti alternativi jistaw u kol implikaw il-mutualization kif ukoll fuq it-trattament ta' dejn sovran. Għalhekk din il kustjoni teżisti. Issa, fuq dawk li huma il-skoperturi sovrani, ekku kol nistaw nitrattaw dawn dawn il-lakune bank tal-banek imma dak li din proponu attualment mumiex limiti jew eh, diskrepanzi għal skoperturi imma t-niproponu proponu illi ikkonna dawn il-Sovereign Bond Backed Securities biex ek ikkonna securities fuq livell Ewropew fejn il-banek jistaw jixtruhom u hekk awtomatikament jiddiversifikaw il-portafolji tagħhom u jkunu inqas esposti għal dejn sovran u għalhekk jekk noħolqu dan il-prodott Ewropew noħolqu kol prodott għal banek Ewropej biex ikunu jistaw jixtru u ek nipermettu diversifikazzjoni. Grazzi. I have 30 questions. Jien għandi 30 sekondi. Kon se ngħid 30 mistoqsijiet ma' le 30 sekondi grazzi ħafna tar-risposti tiegħek. Nistgħu naraw kif eh, x'taħseb int fuq il-mistoqsija li għattabe il-dejn eh, sovran huwa għassi bla riskju l-opinjoni personali tiegħek li mi? Well, uh, not to create an... Ma nixtieqx noħloq konfużjoni hawnhekk. Għax hija kwistjoni delikata, nippreferixxi illi ma ngħidx ma nitkellimx qabel ma nirrifletti imma nafu trattament attwali li mu, iġifiri ikun hemm eh, riskju ta' zero. U meta nkunu qegħdin niddiskutu rati ta' riskju mhux ta' zero għad sovran li qegħdin nitkellmu fuq anke fir-reflection paper tagħna għandna bżonn ta' salvagwardji b'saħħithom inklusi li nindirizzaw u kostabilità finanzjar u l-implikazzjonijiet għalija ċerti pajjiżi u jistaw dawn jiġu minħabba ċerti deċiżjoni u għalhekk naħseb li jkun iktar faċli li kieku kollha kemm aħna nibdew minn zero ħanajdu hekk. U ikonna dawn ir-rati imma nafu li aħna ma nibdewx mix xejn nibdew mis-sitwazzjoni attwali u għandna bżonn nikkonsidraw l-implikazzjonijiet ta' stabilità finanzjarja. U għalhekk dan aħna daħanni fir-reflection paper tagħna. Grazzi ħafna. Naseb eh, ħaseb eh, risposta ta' Iva jew le. Issa l-Onorevoli Papa Papadimules, rappresentant tal-GUE. Pronunċajta pronunċajt kunjomi tajab ħafna, grazzi ħafna, Sudan Dombrovski, jina sen kellem bil-Grek, u l kjoċbok, forsi tista' til-bess il-headphones. Grazzi ħafna. Nixtieq nilqak hawnhekk minn ġdid hawnhekk fil-Kumitat tagħna eżiz Viċi Presidentu msol ninajt ngħid illi jiena smajt b'interess kbir illi tixtieq tara l-Unjoni Bankarja li tkun ukoll maħluqa bisħiħ imma din l-Unjoni Bankarja għandha wkoll it-tielet pilastru li DIS u dan il-pilastru ma jidix illi qed javvanza anki jekk il-Kummissjoni Ewropea ħaġet il-proposti tagħha u mal-proposti tagħha hemm ukoll aġenda u skeda U Signora Lagarde wara l-Eurogroup eh, appoġġat li da jessu sur draki qal illi minnajr din skema ta' garanzi mu se jkun hemm unjoni bankarja u aħna ma nistgħux allura nafaċċjaw ir-riskju sistemiku. Hemm stati membri għal daqstant fil-Kunsill illi ma jridux li tiddaħħal l DIS u jridu dum e, l-affarijiet. Nixtieq nkuna naf il-kommenti tiegħek. Inti tkellimt fuq il-żona euro u intat li hemm investiment baxx investiment baxx wis meta mqabbel mal-bżonnijiet tagħna kif ukoll mal-livelli ta' qabel il-kriżi tal-investiment. Imma wieħed fir-rapporti tagħkom bħala kummissjoni semmejt li jistgħu ikollna xi uh, addizzjonali u offruta l-investiment u dan permezz ta' pajjiżi bħal Ġermanja fejn il-surplus tagħhom kummerċjali huwa għoli ħafna insemmejt ukoll illi għandna bżonn insaħħu l-investimenti fil-pajjiżi tan-nofsinhar. Fejn ir-rati ta' investimenti huma baxxi ħafna meta mqabbla mal-medja Ewropea u għalhekk nixtieq inkun naf il-kummenti ta'kom, Naf li se tieħu inizjattiva wkoll biex tgħin l-affarijiet imxu l qoddim Grazzi. Uh. Iva, mela. Żewġ mistoqsijiet. Fuq l-ewwel mistoqsija fuq l-IDIS din hija xi ħaġa li ġa semmejt ukoll fil-klim tiegħi ta' introduzzjoni aħna naraw li l-Unjoni Bankarja għandha tlet pilastri u il-mekanizmu eh, riżoluzzjoni ta' supervizjoni nin huma diġà fisseħ u l idis għada nieqsa u għalhekk jiena rressaq proposta leġislattiva imma issa hemm bżonn ngħidu illi dan il-fall hija qudiem il koll leġislaturi għal konsil u għal-Parlament Ewropew biex imexxu l-affarijiet il qoddim Ovvjament aħna qed naħdmu f'kuntatt mill-qrib ħafna ma' żewġ ko-leġislaturi, pereżempju fil-Kunsil, il-ħidma għaddejja fuq l-ġbita informazzjoni biex jiżguraw li jkun hemm aġġustament tar-riskju u mill-banek għas-sistema li jirrefletti l-prinċipju ukoll ta' dawk illi li presentaw iktar risk għandhom bżonn jikontribwixxu iktar lejn is-sistema u qed insegwu wkoll il-ħidma fil-Parlament Ewropew u x-xogħol ta' rapporter Esther de Lange u għalhekk iġifieri fidejn il-kolleġislaturi. Huma jiddeċidu kemm jistgħu ħaffu minna ħatana aħna lesti nappoġġaw u niffaċilitaw din il-ħidma. Issa, għadni ċi għattini mistoqsija fuq l-investiment. Fil-fat, fuq l-investiment hemm ċerti inizjattivi illi hemm bżonn li bħed jitkellem fuqhom. Xuhud, xuħud minn inizjattivi li għamilt referenza intuma ġodda, per eżempju fir reflection paper tagħna fuq id-deepening tal-Monetary Union, Aħna tkellimna fuq tlet alternattivi għal zona euro, għal stabilizzazzjoni fiskali u waħda mill-alternattivi tanticipa il-skema ta' protezzjoni tal-investiment. Basikament, għet jirrikonoxxi l-fat illi l-investiment ta' spiss huwa l-ewwel eh, nefqa li titnaqqas matul kriżi imma li timmina wkoll il-potenzjal ta' tkabbi tal-Istati Membri fil-futur u għalek tippermetti l-Istat membri li jaġġustaw l-investiment tagħhom jew jappoġġaw l-investiment tagħhom ukoll matul ehm, il-kriżijiet ekonomiċi u għalhekk din l-inizjattiva ġiet imresqa wkoll riflessjoni tagħna fid-dokument tagħna. Hemm inizjattivi għaddejjin Eh, fuq eh, l-investiment strateġiku, l-koezjoni, fondi strutturali huma disponibbli għall istati membri. Jekk nitkellmu mod speċifiku fuq il-Greċja, hemm pjan ukoll immirat speċifiku għad kabbir u postijiet ta' xogħol fil-Greċja fejn qegħdin ukoll eh, nużaw xi miżuri eċċezzjonali kif nistgħu nappoġġaw l-investiment fil-Greċja, ġifieri l-investiment hija priorità assoluta tal-Kummissjoni Ewropea u hija wkoll evidenti fil-ħajja ta' kuljum. Grazzi ħafna naf li hemm ħafna mistoqsijiet imma għandna bżonn mistoqsijiet ehm, osra. Issa Sven Gigold, il-grupp tal-ħodor, grazzi ħafna, President għal dik l-sfida u merħba bik sur komissarju l-ewwel net. Kif għalet Nina Ġil nilqa il-tmexxija tiegħek s swiq ta' sostenibilità Inti wet li dak il-komitat u Iva, inti se ħroġ bil-riżultati di aħbar tajba. Hemm bżonn però ressa punt mhux sekk ta' sodisfazzjon l-implementazzjoni tal-IBRD f'każijiet tal-MPS u il-Banko Popolar. Mill-perspettiva tiegħi riskju huwa illi il-fiduċa u reputazzjoni tal-qafas legali għall-Unjoni Bankarja ikun eh, perikolat il-prinċipju ta' kapitalizzazzjoni prekawzjonali fil-IBRD u koll huma abbażi tal-imbottatura b'saħħit dak il-komitat huma ristretti sawa daqstant taf il-kapitalizzazzjoni prekawzjonarja huwa eżempju rari u skont ċirkostanzi stretti legali ħafna, għalek insaqsik sur kummissarju inti lest illi tamlina rapport bil-miktub fid-dettal għaliex temmen illi fil-kas tal-NPS il-kondizjonijiet kollha għal kapitalizzazzjoni prekawzjonarja ġew rispettati. għattini mistoqsija tista' tispiegħanna, jekk anki jekk il-kas tal-NPS ilu għaddej tant aħna għadna għedin nibbasaw il-valutazzjoni fuq data tal-2014 u ma kienxem revizjoni tal-lassi biex niskuraw illi il-bank tassu u solventi u la tiret mistoqsija l-aħħar waħda kif tista' tispjega illi fil-kas tal-MPS l-investituri kollha se jirċevu kumpens u mandux xaqsam jekk mhux miljonari jew leġi fi dawk li investaw ħafna fil-bonds fit-titli kun hemm trattament mhux indaqs għall-investituri tal-Banko Popolari li se jitilfu l-flus tagħhom kif tista' tispjega l-investituri Spanjoli meta ma mal-investituri Taljani. Uh, okay, so uh, quite a few Iva, hemm xi mistoqsijiet mhux ħażin? biex inqablu mela l-MPS u il-Banko Popolar. ċfil Monterri Pasli di Siena u il-Banko Popolar. L-ewwel net, dawn huma żewġ banek illi segwu żewġ proċeduri differenti anticipati mill-BRD fil-kas tal-MPS kien hemm iva kriterju prekawzjonarju u għal Banko Popolar kien hemm riżoluzzjoni u għalhekk hemm ċerti prekondizzjonijiet għal kapitalizzazzjoni prekawzjonarja l-ewwel net bank bil-fors ma jrid ikun qed jew suxettibbli illi jfalli din hija ħaġa tal-SSM li tiddetermina u hemm ċerti restrizzjonijiet bħal pereżempju telf illi ma jistax jiġi kopert mill-għajnuna mill-istat u dawn il-kondizjonijiet u restrizzjonijiet ġew rispettati meta l-MPS u kienem il-kapitazzjoni prekawzjonarja u koll il-pjan tal-istruttural tal-bank kien b'rispett eh, tal-reglu tal-għajnuna tal-istat biex il-banek imorru l-ura għal liabilities tagħhom, passivi tagħhom u kunem sim tal-biżijiet għax pal-mem fil-kazijiet tajnuna mill-istat u l-azzjonisti u l-investituri tal-bank fil-kas tal-investituri dawk eh, u koll li huma investituri eh, kummerċali u kol dawk iċevaw kumpens. Fil-kas tal Banko Popolare s-situazzjoni kienet differenti għax l-SSM konkludiet illi il-Banko Popolar qed ifalli jew suscettibbli illi jfalli allura f'dan il-każ ir rekapitazzjoni prekauzjonarja mhijiex għażla u il-bank kien fl-SRB illi id-deċida fuq riżoluzzjoni U dinja eh, differenza l-kbira bejn dawn iż-żewġ każijiet, e ġifieri waħda hija valutazzjoni eh, ta' bank illi xaktarx se jfalli. U hemm data reċenti anki mill-2014 u ovvjament minnaħa tal-Kummissjoni aħna lesti inwiġbu għal mistoqsijiet tiegħek u nipprovdu l-informazzjoni li teħtieġ. Grazzi. Tajab l-mistoqsija li mezzunata li FDD. Grazzi ħafna, Senjura President. Bħala kummissarju għal stabilità finanzjar, tista' tispjegana għalfejn l-Unjoni Ewropea tixtieq iżid ir-riskju finanzjarju il-Kummissjoni fil-proposti ta' eh, Mejju eh, eh, fil-fatt edha t tipprova ċċaqla ċentru finanzjarju f'Londra. Iżda Londra qiegħda tmexxi eh, suq ta' 900 biljun ta' derivativi iżda relokazzjoni sforzata tista' twassal għal iktar riskju u iktar spejjeż inti qed li din tkun l-aħħar opportunità, l-aħħar għażla tagħna jekk ma jkollniex ħlifa. Iżda Kulħadd jixtieq li jkun hemm aċċess għal eh, finanzi globali iżda permezz tal- eh, proposta tal-Komissjoni ħajkun hemm żieda tal-ispejjeż ta' xi 77 biljun dollaru li ħajkun pis fuq il-konsumaturi. Londra tista' tikklirja wkoll derivattivi fil-dollari Amerikani, Yuan, eh, ta' Ċina. Naħseb li dan nistgħu nagħmluh kull munita naħseb li kulħadd huwa komdu din is-sistema mingħajr mingħajr ma jkun hemm bżonn it-teddita tal relokazzjoni Jiena naħseb l-Unjoni Ewropea qed tkun protezzjonist Michael Spencer għal illi il-politika tal-Unjoni Ewropea hija kontra eh, politika tas suq ħieles u effiċenti intqal ukoll li dan jista' jkollu implikazzjonijiet kbar ħafna għal flussi transkonfinali. Il-kap ta' CFTC fl-Istati Uniti qal li ċertu muniti qed ikunu mitluba li jkunu marbtin ma' ċertu postijiet u dan jista' jwassal għal żiedet tal-espożizzjoni għal riskju ta' ċertu pajjiżi u jista' jwassal għal iktar komplessità u riskju. Jekk intom pruvaw qed tippruvaw tagħmlu rivoluzzjoni tal-Unjoni Ewropea u reputazzjoni tal-Unjoni Ewropea fuq livell globali naħseb li l-proposti protezzjonisti tal konsumar tal-Kummissjoni mhumiex qed eh, tgħin din din il-missjoni tagħna. Allura mistoqsija di x'inhu daqshekk fraġli fl-Unjoni Ewropea illi ma jistax jiflaħ għal blacking bħal dan. Allura u l-Kummissjoni Ewropea għalfejn qiegħda tibsa daqshekk misfiq u tħalli l għażla lill-konsumatur. Grazzi ħafna nitlobkom sabiex ma titkellmux għal iktar minn żewġ minuti jekk jogħġobkom għażiż kummissarju tista' twieġeb. Iva, fuq il-proposta ta' CCP, naħseb illi aħna diġa tkellimna fuq għadi għabbażi ta' raġunament tal-proposta tal-Kommissjoni, jiġifieri jiena nista' nieħu nota tal-fatt ta' kemm aħna nistgħu nżidu wkoll anke bħala raġunament il-mod ta' kif sart il-kalibrazzjoni, kif nistgħu nistabilixxu aħna riskju finanzjarju, kif aħna nistgħu naraw li deċiżjonijiet potenzjali jistgħu jsiru kol ġifiri, nixtieq nitkellem fuq numru ta' mistoqsijiet li aħna smajna l għennet min qiegħed jieħu din id-deċiżjoni naħseb li dan huwa marbut ħafna mal-proposta leġislattiva tagħna qed nitkellmu fuq l-esma u l-ICB illi kienu għedin jihdu din id-deċizjoni fil-kas ta' zona euro kien Bank Ċentrali Ewropew li proponid din id-deċizjoni un il-Kommissjoni Ewropea deċidiet għabbażi tal-proposta li tresqet minnaħat ta' dawn iż-żewġ autoritajiet. Tieni net kien hemm ħafna ċifri differenti li semmew anka fuq l-impatt potenzjali intom semmejtu kol effett fuq il-marġini tal-profit li ħaj waslu għal l-irdupjar tal-ispejjeż l-evalwazzjoni tal-impatt l disponiblu wkoll jagħti wassal għal żieda tal-marġeri ta' bejn 8 u 12 fil-mija u naħseb ħaġa oħra hija illi aħna konniex qegħdin nintroduċu il-politika tal- location tija xi ħaġa li l-isma u l-Bank Ċentrali Ewropew jistgħu jkonsidraw bħala l-aħħar għażla jekk aħna nkunu qed naraw li hemm sistema ta' supervizjoni doppja u jekk dan mhux ħajwassal għal salvagwardji meħtieġa. U aħna nasbu in intom iva semmejtu bosta riski differenti u naħseb il-konċentrazzjoni tista' toħloq bosta riski differenti li għandna narfuhom. Iva xtaqt ngħid illi mhux biss ngħid dak illi xtaqjiet forsi l-Kummissarju iżda il-jen wara illi iva hemm politika marbuta mal-post illi hija applikata f'dan it-tip ta' dawn is-sitwazzjonijiet. Mistoqsija ġejja minn linja, skużani jekk ngħid ismek ħażin, is-Sur of Animals. Iva, għan nitkellem bl-Olandis, sur kommissarju, jek joġbok. Il-vizjoni temporanja tal-Unjoni tas-swieq tal-kapital hija verament importanti li daqsxejn il-pass tal-proċeduri anka tal-Brexit. Il-prinċipju tal-armonizzazzjoni fl-Unjoni Ewropea irnexxilna nagħmluh nixxilna nimplementaw jew le qed nitkellmu fuq 80 eh, biljun euro fis-suq ta' Londra, mijiet ta' eluf ta' ħaddiema. Kulħadd jaf x'inhu mad-dettalji, allura fejn ma tistgħux intom tieħdu ftit ħin u tagħtu ftit opportunità lil Londra ħalli taraw is-swieq kif ħajevolvu is-swieq tal-kapital ħalli forsi dan jkun nistgħu narbtuh ma' negozjati fuq il-Brexit aħjar jekk milli kieku aħna minflok nafsu ftit il-break nafsu il-gas dan il-kontest aħjar naqogħdu pass lura. Uh, well, uh, on uh, Brexit. Iva, fuq il-Brexit, fuq il-negozjati tal-Brexit. Kif tafu negozjati tal-Brexit għadhom kemm bdew il-bira kien hemm l-ewwel numru ta' kwistjonijiet li kienu propju fuq id-drittijiet ta' ċittadini, anke fuq il-budget tal-Unjoni Ewropea u fuq eh, il-frontiera tal-Irlanda. Perzi minn negozjati tal-Brexit li kienu anke fuq il-settlement tal-ġejjieni dan huwa propju ħajkun marbut anka mal-istadju li jmissu meta ħajsir il-progress u kol anka fl-ewwel parti. Iżda parti minnek naħseb minnaħat tal-Unjoni Ewropea aħna ħajkonna bżonn xorta waħda li nirriflettu u nikkonsidraw ukoll dak li jista' jiġri meta l-ikbar ċentru finanzjarju tal-Unjoni Ewropea ħajħroġ barra mill-Unjoni Ewropea ħajċaqla u naħseb illi aħna ix-xogħol li għadin nagħmlu palissa huwa abbażi ta' din it-teorija li ċ-ċentru finanzjarju ħajċaqlaq barra mill-Londra, barra mill affas tal-Emir. European Market Infrastructure, Framework u li aħna irridu naraw illi nieħdu azzjoni għabbażi ta' dan il-fatt u għalhekk aħna rġina b'din il-proposta bażi ta' din it-teorija. Grazzi ħafna għandna mistoqsija għana tal-Pepe. Iva tal-li zewċ minuti jek bok sinjura President, biex nagħti mistoqsija oħra, nsaqsi mistoqsija. Mela, wara dak li weġibtni inti, sur komissarju, jisni qed nifhem li inti għattajt tgħid li ma teskludix illi wara il-negozjat tal-Brexit u għanka skont iċ-ċirkustanzi li jkollna li Londra xorta waħda titqies pala parti bil unjoni Ewropea, forsi tista' tibqa' titqies bħala ċentru finanzjarju xorta waħda ħalli aħna isna namlu ftim ma l-Renju Unit ħalli konna konċedda xejn iktar flessibbli aħjar hekk milli nimbuttaw il-barra dan iċ-ċentru nisfurzaw li jitlaq mill Londra. Iva, il-proposta kif tista' tara inti stess mhijiex proposta li hija speċifika li hija propju fuq stat membru wieħed, allura il-proposta hija proposta li tikkonċerna s ta' ċertu pajjiżi u iva jista' jkun hemm implikazzjonijiet anke brabta' ma' CCBs barra mill-Unjoni Ewropea anka fuq dan il-qafas tas supervizjoni ġifiri naħseb li din mhijiex xi ħaġa li għandha tidher bħala xi ħaġa li tikkonċerna bl stat membru wieħed. U apparti minn hekk aħna kif diġà qedna tkellimna fuq eh, ir-raġunament li rridu nistabilixxu din il-proposta aħna qegħdin nitkellmu iva fuq il-kolleġislaturi u anka eh, fuq il-fat li rridu nipproponu din qudiemkom din Parlament Ewropew għall-opinjoni tagħkom. Grazzi ħafna s-Sur Mark minn tal-PPE. Grazzi ħafna, grazzi li l-Kommissarju dwar ir-reviżjoni tal-BRD tal-SRM u il-ġerarkija tal-ranking, nixtieq ngħid illi il rapport tiegħi speċjalment fuq ġerarkija tar-ranking ħaj tlesta din il-ġimgħa u jiena nixtieq illi naġġi kemm jista' jkun il-rapport ħalli nkunu mixin pass pass magħkom mal-Kunsill u mal-Kunsill ġifieri. Jiena nixtieq li nitkellem ukoll fuq il-Capital Markets Union, l-Unjoni tas Suq tal-Kapital, minħabba li qed nitkellmu fuq xi ħaġa verament importanti li Għax xi ħaġa ovvja li rrid ngħidilkom anke dwar negozjati tal-Brexit naħseb li importanti illi narraw kif il-Brexit ħaj jinfluenza l-opportunitajiet ta' kif aħna nistgħu influenza l-Capital Markets Union, iżda anke kif aħna rridu naraw illi il sistema ħatkun stabilita minħabba illi il-, il belt ta' Londra tirrepreżenta suq sekk kbir li jkun diffiċli naraw kif aħna nistgħu nibqgħu mexjin bil-pjan tas CMU hekk kif konna qed nippjanawha qabel ma nħolqod din il-biċċa xogħol tal-Brexit, ġifieri forsi tista' spjega li daqsxejn kif inhu l-pjan issa. Iva, l grazzi, grazzi lilek ta' din il-mistoqsija, ta' spjegazzjoni dwar il-ġerarkija tal-kredituri din hija xi ħaġa li jiena kuntent li qed nismaħħa minħabba li l-Kunsill diġà ftehmu fuq din il-parti tal pakkett ġifieri tal-ġerarkija tal-kredituri ġifieri aħjar iva kieku l-Parlament Ewropew jaġġel ftit ukoll biex joħroġ ir-rapport ħalli bekk. Inkunu mexjin fi triq it-tajba ħalli niffinalizzaw dan id-dossier sa tmiem. Issa naħli bekk il-banek ikun jistgħu wkoll ikollhom bizzejiet buffers. Iva, wanka fuq eh, l-influenza tal-Brexit fuq CMU, eh, kif aħna edna, il-Brexit ħajamel lan tal-semju iktar ta' sfida. Iżda iktar importanti ġifiri ħajkun importanti ħafna wkoll illi inkomplu niżviluppaw is-swieq tal-kapital fl-Ewropa dan huwa rifless ukoll fil revizjoni għax-xogħol tagħna u anke marbut mal-idejat il-ġodda u l-proposti marbutin mal żoni il-ġodda naħseb illi lan huwa dejjem illi aħna nżarmaw il-frontieri transkonfinali ħalli nippermettu għal scale-up tal-kumpaniji għall aċċess tal-finanzjament u anke nużaw il-potenzjal tas-suq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 l-ewwel fuq is-servizzi finanzjari li huwa settur illi qed jespandi l-Unjoni Ewropea biex jagħti mbotatura wkoll ta' sati membri periferiċi imma reċentement ġew l-quta minn Lux Leaks, Panama Papers fost oħrajn u fil-fatt qegħdin eh, nismaw fuqhom imħabba ħasib ta' flus, um ħabba skemi ta' pjanijiet eh, fiskali aggressivi u dawn proposti fuq l-armonizzazzjoni ta' taxxa u l-kompetizzjoni u koll jitlu fihom. U din il-kompetizzjoni ta' servizzi finanzjari se ssir iktar ardita eh, anki biex nilqaw għal Brexit imma eh, hemm eh, il-backup essenzjali biex l-Ewropea tibqa' kompetittiva fid-dal ta' globalizzazzjoni u min jipprovdi dawn is-servizzi finanzjari għandhom bżonn tas-sob isaħħu l-operat tagħhom għandhom bżonn jerġgħu ikollhom ir-rispett u leġittimità u ddim eh, dak li ġej mill-mezzi tax-xandin. Ma taħsibx li għandna bżonn xi tip ta' kodiċi ta' deontoloġiku fuq il livell tal-Unjoni Ewropea fuq il-servizzi finanzjarju ma jċikun ikun self-regulatory jew forsi jkun hemm istituzzjoni indipendenti li topera fuq livell Ewropew biex ikun hemm ġustizzja u trasparenza. Tieni punt fuq is-settur tal-assikurazzjoni u l-IDD se tiġi implementata sa 23 ta' frar 2018 eh, erba' qatt delegati u fuq supervizjoni, governanza, konflitt ta' interessi, inducements kif ukoll valutazzjoni valutazzjoni tar-rapportar u għalek dawn l-atti delegati ma vinkolanti għall-istat membri li jemżon implementawhom sa 23 ta' frar u huma importanti ħafna għal negozji. Bil il-Komissjoni ma diċ eh, radottat dawn l-atti ma nasibx li sejtlu fis-seħ qabel Ottubru tal-2000 u mentax u għalek l-istat membri ma tanċ tal-2017 ma tantx għandhom eh, ċans l-istat membri biex implementawhom sa frar tal-2018 U għamnek nitkellmu l-iktar fuq apparatur li huma SMEs, imma l-iskadenzi mhumiex realistiċi, mhux se jpermettu l-prinċipju ta' pozzjonalità li jiġi konsidrat u pajis bħal Malta meta fejniġijin eh, l-iktar minn dawn l-intermedjari ta' assikurazzjoni huma żgħar jew mikro u għalihom eh, dawn il-bidliet se jfissru biżijiet kbar. Kummissjoni taf b'daw il-problemi seri tista' tikkonsidra posponiment tal-IDD u tad-direttiva ġifieri grazzi ħafna. Okay, that was very packed question. Uh, uh, indeed. Uh... Iva, fuq din il-kwestjoni anka fuq is-servizzi finanzjarji fil-kontest tal-evażjoni tat-taxxa u l-IDDs. Nixtieq li nibda billi nitkellem fuq l-ewwel mistoqsija kien hemm numru ta' inizjattivi illi fil-fatt kienu implementati, inti semmejt xi ftit anke li qed ikunu implementati fil-qasam tat-taxxa fejn kien hemm l-inizjattiva pereżempju tal-OECD li kienet eh, fuq eh, ġida kontra il-base erosion u l-profit shifting dan kien kollu qed isir fuq level tal-OECD ħalli bekk ikun hemm iktar xogħol fuq il-livell Ewropew aħna qegħdin naħdmu biex navvanzaw ir-regoli ta' kontra l-ħasil tal-flus bħal pereżempju l-advisors finanzjarji bħala intermedjarji li diġà huma soġġetti għal um, regoli ta' kontra ħasil tal-flus. Permezz tad-direttiva ta' kontra ħasil tal-flus u aħna qegħdin nippjanaw iktar passi ta' kif nistgħu nsaħħu ir-responsabilità tal-advisors u l-intermedjarji ta' kif nistgħu aħna nindirizzaw l-ippjanar tat-taxxa ġifieri din hija proposta li ħad toħroġ dal-waqt. Jiġifieri ħajkun hemm inizjattiva leġislattiva għalli bekk nintroduċu reġim ta' disclosure għal sistemi aggressivi ta' taxxa li nalliminaw dawn in-nuqqasijiet u inizjattivi oħrajn nista' nsemmihom ukoll bħal pereżempju il-proposta tar-rapporti għal kull pajjiż il-country by country reporting u r revizjoni tad-direttiva tal-antimani laundering tal kontra tal-flus hemm ħafna xogħol li bħalissa għaddej u hemm ukoll inizjattivi għal qafas ta' tmexxija ta' corporate, ġifiri din hija xi ħaġa li aħna nistgħu naraw li naraw kif nistgħu nsaħħu aktar. Aperti minn hekk fuq it-tieni parti tal-mistoqsija tiegħek. tkellemt fuq l-implementazzjoni ta' direttiva ta' distribuzzjoni l delegati Ma t delegati għandhom ikunu kompatibbli bisih ma' direttiva kif kienet appoġġata u adattata mill minn dan kollu. Dan jista' jwassal ukoll għal ċertu bidli iżda mhux bidla fid dispożizzjoni aħna bħalissa qegħdin inħejju l-atti delegati bażi ta' eh, fajs tekniċi tal-Ejopa il-preparamenti huma avvanzati ħafna u naħseb li l-atti delegati jistgħu jkunu adottati fil-ġimgħat li ġejjin flimkien ma' l-istati membri ħalli aħna nkun nistgħu niffaċilitaw il-proċess ta' implementazzjoni. Ġifieri aħna bażikament din nagħmlu minn kollox ħalli l-atti delegati jkun adottati mill-iktar fis possibbli. Ħalli nħejju ruħna. Sewa dan kull se naħseb li jkun sinjal ħażin li aħna nipposponu dan kollu għal perjodu ta' implementazzjoni ta' sentejn jekk kif kien ippreżentat mill-leġislatur. Jiena naf li dawn huma affarijiet realistiċi xorta waħda. Li konna standards ta' protezzjoni li jsiru perjodu ta' żmien li huwa raġonevoli. aħna lesti nikkoperaw mill-qrib mal-Parlament Ewropew u mal-Istati Membri ħalibek nifaċilitaw il-proċedura ta' skrutinju u ngħinu illi ikun hemm iktar ċertezza kemm jista' jkun malajr. Grazzi ħafna jiena nixtieq infakkar lilkom iżis membri li għatfadlilna 10 minuti biss, għatfadlilna erba kellima li xtiqu jitkellmu. Tistgħu jekk jogħġobkom iżommu ma' żewġ minuti ħalli bekk nkunu nistgħu verament nżommu mal-ħames minuti iva Gunnar inti jekk għamilt Sur Kretza, sana raw inti jirnexxilek x'tikkompeti ma' Sir Hockmark. Grazzi ħafna, Sinjor Presidenti, għandi żewġ mistoqsijiet ħan nipprova nlaħħaq ma' Sur Hockmark. id regolamentazzjoni tas-settur bankarju. Sur Kommissarju, kif taħseb li l-Unjoni Ewropea għandha tirreaġixxi fuq għadi minħabba li aħna għandna bżonn ta' settur bankarju stabbli u fl-istessin għandna bżonn ta' settur kompetittiv bankarju fuq il-livell globali ġifiri aħna jisna qegħdin nitkellmu anka fuq il sitrazzjoni fl-Amerika jina naħseb illi settur bankarju fil-Greċja jgħat sejjer l-aħjar iżda għandna bżonn ta' settur iktar dinamiku li jista' jiffinanzja l-ekonomija ħalli tkompli tiżviluppa l-Kummissjoni għandha xi ideat jew xi proposti jew bessiba tieħu inizjattiva ħalli tejjeb l-iżviluppi pożittivi li bħalissa dejjem fis-settur bankarju fil-Greċja. Grazzi ħafna dawk il-mistoqsijiet mela l-ewwel qabel kollox fuq l-iżviluppi reċenti fl-Istati Uniti anka dwar Ir-reviżjoni ta' Dottor Frank, kif tafu, ir-reviżjoni kienet għadha kemm kienet ippubblikata bħal sadna kemm ippubblikajni aħna u qegħdin insegwu dawn l-iżviluppi bil-qrib ħafna naturalment aħna qegħdin nibatu dan is-sinjal l-awtoritajiet tal-Istati Uniti li qegħdin nistennew illi jkun hemm rispett għar-regoli tal-Kumitat Basel, per eżempju, il-net funding ratio illi u għaparti u koll mel-pakket tana bankarju li l-Kommissjoni proponiet dan l-axħar. Iżda naħseb illi rridu naraw xajkunu l-passi prattiċi li ħajittiedu minħabba li aħna edin naraw li hemm ċertu rekomandazzjonijiet u aħna rridu nqisu naturalment ġdib ta' follow-up ħajittieħed fil-livell amministrattiv u anke fil-Kongress u fis-Senat. Jiġifieri aħna bħalissa ma nafux kif dan ħajżviluppa. Jiġifieri ma nafsbux li ħajkun hemm problema bir refizjon ta' Dodd Frank. Ħankunu qegħdin hemm reviżjoni tal-leġiżlazzjoni tagħna bażi tal-proporzjonalità, intom kulħadd tagħmel ċertu bidli, ċertu aġġustamenti iżda naħseb li dawn għandhomx taw għal-regolament u anka brabta mal dak li kien miftijem ma' bazi tal-standards internazzjonali. Apparti minn hekk, fuq it-tieni mistoqsija fuq l-iżviluppi fis-settur bankarju fil-Greċja. Inklus il-kwestjoni tal-high-end unperforming loans, dan kien parti mill-programm ta' appoġġ tal-Greċja u kif tiftakru kien hemm ċertu mezzi li kienu allokati għal kapitalizzazzjoni mill-ġdid tal-banek u konna nafu li kien hemm problemi partikolari li konna edin naħna nimmonitoraw u kontrollaw dawn il-problemi kemm jista' jkunu u naħsbu li jista' jkun hemm lok għal-iktar il-kupru għalhekk aħna kenna dan il-pjan għad kabbir fil-Greċja aħna għadna kemm l anka fis-sena 2015 fl-imkien mal-bidu tal-programm ġdid tal-Greċja tal-aħħar ipprovdejna wkoll proponejna overview għal dak li jista' jiġi minna hawn sentejn oħra kemm ingħata appoċ sissa lill Greċja biex niffaċilitaw kemm jista' jkun anka l-inklużjoni u l-assorbiment tal-fondi Ewropej ħalli bekk ikun hemm fondi avvanzati ħalli Greċja ma tkunx mafuża bi kwistjonijiet u problemi tal likwidità billi nipprovdu anka finanzjament tal-efsi u anka bosta strumenti oħrajn. U aħna qegħdin inkomplu naħdmu navvanzaw b'dan il-pjan ta' iktar xogħol u Ravvant għal Greċi minħabba li huwa lantana illi naraw li l-Greċi u l-ekonomija tagħha tkompli tirkupra ħalli żomm malanijiet ta' dan il-programm tajnuna u niskuraw illi l-Greċja terġa' tissieħeb suċċess fis-suq finanzjarju. Grazzi ħafna Jakob van Fajtsaka. Uh, Grazzi, President prevedibilment se nkompli bil-mistoqsijiet dwar CCPs. Iżda ovvjament dwar il-kwistjoni illi semmit kemm il-darba il-politika tal-lokazzjoni. Jina nishtiq nifraħlek għal proposta tal komissjoni kienet xi ħaġa tajba li naraw approċċa bażi ta' riskju li ma jippreġudukax ir-riżultat u jgħid eh, li reġim klassiku ta' pajjiż terz jew reġim supervizorju ekstraterritorjali jew politika bbażata fil-post u bżonn już għabbażi tar-riskju li rid jiġi indirizzat. Nasib dan u approċċ tajjeb. Nifraħlek ukoll għal fatt illi mortu minn kolleġġ ta' supervizuri għal reġim individwali ta' CCTPs li qegħdin taramlu filt isu fil-proposta, però tamx qegħdin forsi taslu sal-aħħar fl-approċċ u allura dana jista' anki jikkonċentra fuq ir-relazzjonijiet esterni, però nistgħu nindirizzaw spillovers interni u nindirizzaw anki l-komplessitajiet u għallura fejn ma morniex pass soltre biex bekk naċċertaw il-CCPs ewlenin tassew ikollhom supervisur wieħed fejn għandek esma u oħrajn illi kollom responsabilità u brakta ma dana kollu. Jekk irrid ikonna supervisor wieħed anki f'termini ta' riżoluzzjoni, eh, u kej Zwimber u jiena u kollet naħmu fuq hekk, ifisser li mbagħad għandna l-kwistjoni jekk għandniex ikonna riżoluzzjoni forma ta' awtorità waħda u jiena nixtieq nkun naf x'inhu s-sib tiegħek dwar kwistjoni bħal din. Grazzi. Dwar dawn il-mistoqsijiet l-ewwel. proposti addizzjonali li jisaħħu il-mandat ta' izma. Meta għanna dawn is-CCPs ta' pajzi terzi. Iva, il-proposta jemmek Alina, din hija parti importanti jekk tassewr ikonna supervizjoni u jkollna kontraparti ċara min-naħa tal-Unjoni li tista' taħdem ma' awtoritajiet ta' pajjiżi terzi biex bekk naċċertaw illi konna supervizjoni doppja. Bekk naħseb illi hija ovvja illi għandna proposta bħal din biex issaħħa il-mandat ta' ezma f'dan ir-rigward. Inti semmejt it-tisħiħ tal-mandat ta' ezma anki mill-perspettiva interna. U bħalissa aħna Qegħdin naraw l-awtoritajiet ta' supervizuri Ewropej qed nagħmlu riviżjoni tagħhom u bekk aħna wkoll se nippreżentaw riviżjoni fil-ħarifa għalissa tempejna l-konsultazzjoni pubblika u kellna aktar minn 220 tweġiba minn partit interessati differenti. U fil-fatt fost il-għanijiet insibu it-tisħiħ ta' teħid ta' deċiżjonijiet ċentralizzat jiġifieri fejn jitlu s-setat ta' dawn l autoritajiet supervizori inklużi l-esma u nirreferu għall-esma b'mod aktar speċifiku fir revizjoni ta' nofs terminu CMU biex bekk naċċertaw konverġenza supervizorja għaliex Din hija kwistjoni li rridu nindirizzaw biex bekk naċċertaw illi konna applikazzjoni uniformi tar regoli Ewropej il-prassi supervizori madwar l-Unjoni Ewropea biex bekk naċċertaw illi ir-regoli jiġu applikati mod indaqs fl-Unjoni u mhux ikonna xi tip ta' sitwazzjoni fejn qegħdin naħarbu minn supervizjoni aktar stretta b'mod li nattiraw ċerti negozji. Issa kellek mistoqsija wkoll dwar għalfejn maħniex qegħdin direttament naqdu jew nkomplu l-proċess ħieħ biex ikonna supervisor wieħed, hemm ċerti fratturi involuti li dun ikkonsidraw u fuq żmien itwal naħseb li din hija xi ħaġa li jridu nikkonsidrawha. L-ewwel għandna r-responsabilità fiskali nazzjonali. U ovvjament intom tistgħu taraw ċertu attitudni mill-Istati membri illi mhumiex ħerqana illi nkun hemm teħid ta' deċiżjonijiet bħal dawn illi kollhom impatt fuq l-istati membri. Dan għal ilmi responsabilità tal-istat membru involut. U allura tradizzjonalment hemm rol b'saħħtu tal-awtoritajiet nazzjonali fit-teħid ta' deċiżjonijiet bekk. Din mhix xi ħaġa li tista' tbiddel mill-lum għal Iżda dak il-każ Aħna naraw illi iva ikun hemm bżonn insaħħu l-awtoritajiet ta' superviżuri u naċċertaw konverġenza supervizorja. Grazzi l-aħħar mistoqsija mill-PPE. L-Onorevoli Balz, grazzi President Mela, il-kas tal-Banko Popolar u Revizjoni u anki l-ARD Mela, il-biraħ smajna li l-krizi tal-Banko Popolar ta' Spanja wassal riżoluzzjoni fis-7 ta' Ġunju u dana wera illi supervizuri qed aktar setat minn tal-inqas fil-qasam ta' krediti dajfa u self illi ma jirendix. Tista taqbel ma' Sinjura Nui jista' jkollna deċiżjoni biex naqbdu din id-direzzjoni fil-proposti li jkollna fil ġajjeni it-tieni. Element ieħor tal-kriżi tal-Banko Popolar. Iwassal e għal dubji serji dwar il-kwalità tal-stress test bħala eżerċizzju. Kif huwa possibbli li bank illi għadda mill-test mbagħad jiġi ddekjarat bħala fallut jew x'aktarx ifalli u meta nqisu eh, xenarju avvers u meta jkollna tkabbir Eh, naraw it-kabbir b'saħħtu fi Spanja, ġviri ġara, eh, kien ħażin fit-stress test fil-opinjoni tiegħek. Issa, l-RD, il-Sinjura Nwi l-biraħ u kol spiegat flimkien ija fl-imkien ma' ġurnat il-Komissjoni dwar id-diffikultajiet li huma jiltaqgħu magħhom fil-miżuri ta' intervent fil-qafas tal-BRD u allura Rridu naraw il-bidlit li jisiru fis-CCR u l-BRD. Issa dwar il-BRD il-problema hija din. Il-miżuri normalment qegħdin iseħħu wisk mini u start bekk il-Kummissjoni kif qiegħda tqis din il-kwistjoni. Grazzi. Ok, uh, thank you for those. Grazzi għal dawn il-mistoqsijiet. Mela, dwar l-ewwel mistoqsija NPLs, IVA. Hija kwistjoni aktar ġenerali. Palissa għadin naħdmu fuq pjan tazzjoni Ewropew għar l-NPLs u direzzjoni li għanna hija fil-fatt direzzjoni tal-azzjoni supervizorja. Xi ħaġa li se niddiskutu fix-xhur ġejjin u anke fil-ekofin biex naħdmu fuq dan il-pjantazzjoni. Bekk. Nista' ngħid u anke kif semmejt l-introduzzjoni, mod speċifiku se jkollna bżonn issa insegwu dak li ġara f'din riżoluzzjoni bankarja biex bekk flimkien naraw x'inhuma l-implikazzjonijiet prattiċi xieħtiċ isir aktar. Dana jikonċerna u kol kjarifika u interpretazzjonijiet tal-proposti tal-NPLs. U pek din hija xi ħaġa li se nkunu qed nivvalutaw wara r-riżoluzzjoni. Issa, l-istress test ma nistax ngħid wis għaliex il-Kummissjoni mis supervisur bankarju, il-Banko Popolar kien it-tielet l-Ar Bank fl-2016 fl-eżerċizzju li sar dik is-sena nifhem illi Sinjura Nuj l-ġbira wkoll femet li ma miżuri ttieħdu spezzjonijiet fil-post u anki il-capital raising fl-aħħar. il intervent bikri. Lan ta' dan l-intervent u s-setat brabta ma' din nazzjoni hija li nistabilizzaw il-bank f'diffikultà u nipprevjenu likwidazzjoni u riżoluzzjoni għalhekk hija xi importanti li jkollna eh, din ir-rabta bejn l-intervent u riżoluzzjoni biex bekk intervent minn qabel ikun possibbli permezz ta' setat skont ir-regoli Ewropej. Bekk Dan huwa qasam fejn aħna flimkien mal-SSM u l-SRB qegħdin naraw illi e, nikkonsidraw kif u jekk ir-regoli għandhom jiġu aġġornati. Grazzi e, l-SND, Sur Tang. Grazzi President. Grazzi l-Sur Dombrovski sal-prezenza tijak. CMU issa e, beda, għedin f-revizjoni f'nofs terminu u direzzjoni li naqbdu issa hija li naraw li din tkun xi ħaġa aktar sostenibbli. Aħbar tajba hija li inti bħala kommissarju eh, tidher li inti ukoll impenjat ferm f'dan rigward u għandna wkoll il-grupp tal-livello li li qed jaħdem sew anki bil-kooperazzjoni tal kummissjoni Ħaġa tajba din. Madana kollu xi kultant qed nipprova nifhem X'progress partikolari l-Kummissjoni irnexxila tikseb biex se tagħmel aktar? Mela mistoqsija lilkom komissa? Se jkollna linji gwida dwar il-prinċipji ESG pereżempju minn l-eżma ċaġa li rridu nkomplu naħdmu fuq. Mbagħad għandna rakkomandazzjonijiet mill Task Force ta' Bord ta' Stabilità dak li nxaqsam l-iżvelar finanzjarju se jkun hemm l-appoġġ tal-Kummissjoni Il-Kommissjoni se tipprova tara illi il-G20 ukoll se jappoġġa dawn il rakkomandazzjonijiet għaliex dawn huma il-kriterji li jridu jkunu operattivi. Din hija essenzjali. Imbagħad għanna leġislazzjoni ġdida pjanata il-prodott ta' pensjonijiet personali E, aħna u koll naraw illi din il-ħagġa se tkun parti minn dan il-prodott tal-pensjoni privat għadix naraw illi jem pressjoni biex dawn il-prodotti finanzjari u anki CMU b'mod ġenerali jkunu aktar sostenibli. Tajjeb, grazzi ħafna għal dawk il-mistoqsijiet. Mela, dwar din il-ħidma biex il-CMU tkun aktar sostenibli. Fil-fatt, dawn ma fost il-prioritajiet li sħaqna fil-revizjoni f'nofs il-terminu CMU u bekk se nkunu għadin għamlu segwitu fuq il-ħidma tal-grupp ta' ħidma tal-velloli fl-ewwel tliet xhur tas-sena d-dieħla. Min issa però se jkollna rapport internem għal dan il-grupp ta' ħidma fit-18 ta' Lulju għanna konferenza tal livello għali biex nindiskutu is-sejbiet sa issa. Issa dwar il-linji gwida għal ESG u kwistjonijiet rilevanti hemm il-dmirijiet fiduċari li huwa suġġett relatat Memx definizjoni formali, per eżempju, ta' dawn id-dmirijiet fil-leġislazzjoni Ewropea. Iżda, hemm id-dmir ta' lealtà kif ukoll ta' ċerta prudenza li huma parzjalment kwalifikati fil-leġislazzjoni ta' servizzi finanzjari. U hemm diversi elementi tal-leġislazzjoni li applikaw u fil-revizjoni ta' nofs terminu se nħabbru l-intenzjoni tagħna li nirriflettu fuq kif niċċaraw id-dmir addizzjonali ta' sidin tal-assi u ġestjoni tal-assi u kif dawn jiġu integrati f'konsiderazzjoni ESG brabta ma' teħid ta' deċiżjonijiet. Issa, kena mistoqsija dwar l-SFP, Task Force, għal dak li inxaqsam l-izvelar fil-qasam tal-bidla fil-klima, aħna n-isu dawn il-proposti fil-linji gwida tal-rapportaċ li jisir fil-ġejjeni kemm jista' jkun se dawn u fil-fatt posponejna l-ħidma biex bekk naraw il-rapport nofs terminu ta' task force biex bekk nkunu nistaw ninkludu kemm jista' jkun dak kollu li nistaw. Issa dwar il-pensjoniet personali pan-Ewropej. Dan il-prodott qed nippjanaw illi il-prodott ikun ippreżentat qabel il-waqfa għas-sajf. Bażikament qegħdin nikkonsidraw li ninkludu bħala possibilità illi min jipprovdi l-prodotti qisu il-fatturi ESG. Bekk huwa ċar illi neħtieġu xi tip ta' simplifikazzjoni ta' dawn il-konsiderazzjonijiet ESG meta navvanzaw is-CMU u s-settur finanzjarju f'termini ta' leġiżlazzjoni. Grazzi Kummissarju. Mela, għandi kellim wieħed tal-catch di għaj, jekk taqblu nistgħu nitu din il-mistoqsija minuta għal-kellim jekk jogħġbu. naqleb għal lingu tijaj l-Grek. Kummissarju Dombrovskis, inti semmejt il-Greċa u l-appoċ illi natal il banek Kenna l-Mirolanda illi issa il-ċittadini Greki se jkollhom u kol. U allura irid ikun hemm issa diskussjoni dwar l-investiment stabilità finanzjarja u d-dejn. Għalix, mbatt kena il-raba program ta' bailout, għat t-provaw t-implementaw dawn, u inti semmejt istabilita. ċi tfissara li istabilita? Ġifiri surpluses ta' 3.5% sal-2020 u anki il-rata titla fi żmien 37 sena u għallura se jkonna aktar tnaqis fil-pagi pagi ta' 250 euro kull xar u dan huwa pis eżaġerat għal eh, membri tas soċjetà tagħna fl-iktar livelli baxxi u allura dan jfisser li ħafna persuni se jiġu qiegħda u 15.000 persuna mill-municipalitajiet li jaħdmu fuq kontratti fissi sejrin jitilfu xogħolhom bekk iċ-ċittadini se jistennew mill-politika ta'kom. politika li intom fassaltu flimkien mal-gvern Grik. Grazzi. L-ewwel il-ta' min isemmi illi lan ta' tielet programm Grek huwa illi nerġaw natu ħajja tkabbir ekonomiku fil greċa u naċċertaw li l-ekonomija grega tirkupra. Bħalissa fil-fatt qegħdin naraw dan qed iseħħ id-bassir tagħna jistenna illi ikonna tkabbir ta' 2.1% din is-sena u ikonna tkabbir medju anki fid-dawl tal ta' tbassir tagħna għal ġejjieni bekk qegħdin naraw illi l-qatt qed jonqos, qegħdin naraw illi l-istabilità finanzjarja u issa reġat ħadd il-ħajja u issa kollox se jibqa' kostanti bekk. Irrid ikollna wkoll it-tlestija tal-programm ta' reviżjoni tini wieħed u l-ħlas li jmiss ikopri l-bżonnijiet tal-Greċa. Iżda wkoll irridu nħejju biex il-Greċa tmullura għal swieq finanzjari biex bekk hija tkun indipendenti u ma jkollix bżonn appoġġ u assistenza mill-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Grazie ħafna kommissarju, grazie tal-ħin li għattajt maħna u l-ofsenar l-lum kont anki urejt paċenza kbira maħna anki l-mistoqsijiet li għadit sanali. Issa se morru mal-lower xilħinet jafas fuq il-punt li jmiss fl tal-ġdida kontra l-ingwaljanza bħala xprun biex tinata spinta li tkabbir u l-ħoqin tal-impjiegi. Nadil kelma minnu fih l-rapport il-Maniza Mattias. Grazie ħafna, President. Mela, dak li se nipprova nagħmel huwa l nżomm fil-qosor kemm jista' jkun għax qegħdin nitkellmu fuq opinjoni u kif nafu hemm eh, inugwaljanzi dan huwa rapport illi il-Komitat Empli huwa eh, kompetenti u billi jiena ma tantx għandi ħina dispożizzjoni tiegħi għażilt illi nifoka fuq wieħed mill-elementi illi jidirli illi jista' jkun wieħed mill-elementi mill-iktar importanti illi jolqot lill eh, kumitat tagħna l-Investiment Pubbliku dak privat u l-inugwaljanzi l-ewwel problemi soċjali ta' spiss imma nafu illi fil-ħajja ta' kuljum l-inugwaljanzi eh, iġibu e, magħhom il-konsekwenzi u għalhekk hemm bżonn nitkellmu fuq l-investiment pubbliku kif ukoll dak privat. Għax permezz ta' investiment nkunu nistaw noħolqu postijiet ta' xogħol dan huwa għajn ta' inugwaljanzi nafu u hemm bżonn niżguraw ukoll illi ikun hemm normi regoli minimi li jorqtu dimensjonijiet l-iktar importanti tal-inugwaljanzi u hekk nkunu nistgħu niġildu wkoll inugwaljanzi oħra tas-soċjetà tagħna. Jidirli illi jekk nipprovaw illi nilqaw eh, eh, tabu illi joqtu l-investimenti pubbliċi għal dik li ġdida kontra l-inugwaljanzi jidir li illi nkunu nistaw nikkonsidraw li aħna qoddimna għanna sfidi sostanzjali għal dak li huwa l-investiment eh, pubbliku u tista' tkun ukoll opportunità għall investituri privati u għalhekk jiena effokajt fuq wieħed minn dawn l-elementi li huwa essenzjali u jiena ovvjament nisma' E, suġġerimenti ta'kom. Grazzi ħafna għad il-kelma li Shadow Rapporteurs Is-Sur Mattuxelli jemmu. Grazzi ħafna, Signora President. Nixtieq nitkellem fil-qosor minħabba li x-shadow rapporteurs sur ma tuxellu mxijiet għawek fis-sala, iżda nixtieq li ma kom xi ftit sibiet minn naħa tal-PPE. Mela l-ewwel li qabel kollox nixtieq ningrazzja ħafna l mariza Mattijax tax-xogħol kollu li għamlet, naħseb illi tkellmet fil qossor u b'mod konċiż iżda dan huwa dejjem pozittiv fil-femma tiegħi minħabba li rappreżentat sew x'kienu sibijiet tagħha. Jiena naħseb illi xi ħaġa li vera laqtitna hija l-kwistjoni tal-liema tip ta' nuqqas ta' ugwaljanza aħna qegħdin nitkellmu dwar hawnhekk minħabba li fl-aħħar ftit xhur aħna rajna wkoll li konna qegħdin nitkellmu fuq dibattitu verament imqanqal fuq in-nuqqas ta' gwaljanza u fil-fema tiegħi dan id-dibattitu dejjem jista' jkun iktar b'saħħtu fl-aħħar mill-aħħar naħsbu illi rridu nsaqsu lil nfusna nuqqas ta' ugwaljanza kif ħatkun tkun ikkalkolata eżatt. Ġifieri, naħseb illi rridu ngħidu nsaqsu lil nfusna x'tib ta' kriterji ta' kalkolu ħa jintużaw biex naslu r-riżultati. Issa, it-tieni punt, il-qat bħala problema ewlenija. Naturalment il-qat huwa iva problema ewlenija. Iżda fiħdan dan id-dibattitu naħseb li rridu niddiskutu koll. jekk aħna nipruvaw noħolqu l-opportunitajiet ta' xogħol ġodda, x'għandna bżonn li nagħmlu aħna fil-Ġermaniż ngħidu dak li huwa soċjali, bħala xogħol huwa dak propju li jista' joħloq iktar opportunitajiet ta' xogħol. Jiġifieri Jiena nishtu ringrazzja ħafna l-Marisa Mattijax għal din il-proposta żgur ħajkun għal okkażjoni diskutu għabbot intensiv, naħseb li dan huwa suġġett vera interessanti għalhekk jiena xtaqt illi nitkellem fil-qosor. Grazzi ħafna, Signor President. Grazzi ħafna sur Ivan fissam l-SND, però minn xed narax. Ra nibqa' sejjer is-Sur Rmosa illi wkoll mhux qed narax għandi issur osog minn floku. Grazzi ħafna, President. Grazzi, Signora Mattia, sa' test li proponejt. Bżon nfakkar, però, illi il-grupp tagħna għandu riservi kbar dubji sostanzjali fuq dan il-rapport. Ovvjament, Eh, dak li tajt int huwa minnu għad dawk li huma l-problemi soċjali, ġifiri diffikultà illi zaza isibu posta xogħol, anki l-għamliet tossiċi tax xogħol li huma tassow kważi illegali fis-sostanza stess tagħhom. Iġifieri ta' kontratti eh, ta' xogħol illi mhumiex dinjetużi u anki drittijiet ta' trade unions biex eh, jiddefendu x-xogħol għal kulħadd. Imma aħna dawn l-affarijiet konna nafuhom. Imma fil-parti fejn inta tipproponu soluzzjonijiet ma qed tipproponi biss kważi iż żida tal-kompetenzi tal-Kummissjoni Ewropea ah, fid-dawl tal-politika soċjali, direttiva l-ġdida fuq il-lif tal-maternita, kif ukoll l-assikurazzjoni għal qatt fl-Ewropa, direttiva fuq il-kondizzjonijiet tax-xogħol, dawn huma l-istrumenti illi mal-ewwel daqqatajn huma neċessarji u tajbin imma meta narawhom iktar mill qrib nistgħu niddubitaw minnhom. Dawn l-istrumenti fuq livell Ewropew se jkunu daqshekk effiċenti, daqshekk effettivi bħal miżuri illi jittieħdu fuq livell nazzjonali. Jina għandi dubji tiegħi għax fuq livell nazzjonali aħna nafu situazzjoni li mi, nafu l-problemi li muma. Jina nista nitkellem fuq ċerti miżuri illi il-gvern Pollak ħa għax beda program soċjali ta' appoġġ soċjali għal familji li għandhom iktar minn tarbija waħda u dan huwa programm li tejjeb ħafna situazzjoni materjali u finanzjar ta' bosta familji u permetta wkoll l-inklużjoni soċjalment tal dawk is-setturi marginalizzati sissa. Aħna għandna tassew bżonn ta' dawn l-istrumenti koordinati fuq il-livell Ewropew jien għandi wti dubju tiegħi u r-rapporter stess ta' metta il-semestru Ewropew ma setax ikollu rwoli tiegħu biex ifittex bilanċ bejn l-ugwaljanza tal-opportunitajiet, ċifi ma kienx hemm riżultati tant mixtieqin għaliex iktar armonizzazzjoni, għaliex proposta ta' iktar armonizzazzjoni fuq livell Ewropew. Nasseb u da kollu minar ma kienx hemm diskussjoni tal-riżultati tal-programmi pilota Walek għalhekk naħseb li dan il-xateċizmu muri mill-grupp tiegħi se rifless fil-opinjoni tagħna għal Kumitat Ekon. Grazzi ħafna. Grazzi Sur Ozok m'hemm ħadd mill-grupp Alde. Hemm xi ħadd? Le. Mela, immur issa għal Filip Lambert, anzi Sven minn floku, għal grupp tal-ħodor. Iva, merba mill-xadu rapporta tagħna Philip Lambert jixtieq jgħid biss illi basikament aħna nilqaw il-fatt li għana din l-opinjoni u nixtieq intenni wkoll illi fl-opinjoni il-punt tal-ħolqien tal-postijiet tax-xogħol huwa intenni anki jekk ma naqbilx illi dak illi joħroq ix-xogħol huwa soċjali, ġifiri il-jassar u koll jirrispetta eh, din id-definizzjoni u għalhekk għandna bżonn nkunu kawti meta nużaw din is-sentenza anke bil-Ġermaniż. Imma naħseb dak li hemm fl-opinjoni bżonn nifokaw fuq il-kompetenzi tagħna. U għal bosta affarijiet li semmow fil-opinjoni il-komitat tagħna mhuwiex kompetenti u lek jekk il-saqsi fejn aħna għandna kompetenza fil-qasam Eh, tal-rapport tal-Komitat Empli najt illi l-ewwel net li nitkellem fuq il-ġita kontra l-evizjoni tat-taxxa, l-evitar tat-taxxa u bekk nipermettu investiment pubbliku u nefqa bis-sens u fl-istess waqt nikontribwixxu għal li raznu l-inegwaljanzi tini settur jekk id-distribuzzjoni ta' tħul mhuwiex ekwu għanna nies iktar onja li għandhom iktar flus biex ipoġġuhom fuq is-swieq finanzjarji dan jista' jikontribixxi għal instabilità finanzjarja u għalhekk hemm rabta oħra bejn l-inugwaljanzi u s-settur finanzjarju u taħna responsabbli wkoll tal-politika tal-kompetizzjoni u dina tista' tista' kolla rwol importanti ħafna biex inkunu nistaw innaqsu l-prezzijiet u fl-istess waqt jgħinu illi kunem valur għal flus tana li sta jgħin u koll konsumaturi dajfa. U għalek naħseb illi l-emendi jkunu tajnuna u jorbtu iktar l-opinjoni mal-qasam ta' kompetenza tal-komitat tana. Grazzi. Grazzi, Sven. Jidden memħat iħor li xie il-kelma l-kelma l-rapporter għal-kommenti ta' il-luq taħħa. Iva, grazzi, grazzi ħafna. Se niprova illi jiena nkun eh, nżom fil-qosor kemm eh, kont qabel. Issa fuq il-kommenti ta' Burkhardt fuq it-tipi ta' nugwaljanza li fuq ma' din nitkellmu fl-opinjoni. Onestament jiena spjegajt fil-bidu meta wieħed jikteb eh, opinjoni kulħadd jaf eh, aħna limitati ħafna għanna limitju ta' eh, numru ta' paġni, ta' itri, u għalek jina provajt nifoka li siet fuq l inokwaljanzi li għandhom xaqsmu ma' xol u ta' access u ta' servizz pubbliku u veru dawnu ma' ideat li għanna bżon nizvilupawom iktar Issa, po dak li qal il-kollega tal-ICR, din l-opinjoni li nitkellimt fuqa mux tijaj. E, titkellem fuq il-rapport ta' Abel Lopez li huwa il-koordinatur tal-Komitat Empli u għalek maħniċ li tkellmu fuq il-lif tal-maternità, tal proġett pilota, jidilli onorevoli li dawnu ma kolla elementi tal-opinjoni tal tiegħu mhux tiegħi nistgħu nżidu ma tiegħi veru jiraħat noti wkoll imma ir-rapport li inti qatt li għandek riservi mhuwiex mhijiex l-opinjoni tiegħi u lanqas tal kumitat ta' l-Empli. Issa, niġi għal kommenti ta' Sven, nixtieq ngħid li naqbel miegħu Jiena kelli biss l-spazju biex nizviluppa suġġett wieħed, għalli għatkellimt liktar fuq l-investiment palajnuna l-ekonomija għadik hija l-evazjoni fiskali, l-frodi fiskali, il-kwistjoni ta' redistribuzzjoni ta' tħul huma essenzjali. Imma jina ma stajċ indaħħalhom għax ma kellix biżejjed post, però naqbel miegħek, grazzi. Thank you, Marissa. Grazzi, Marissa, u grazzi l-issa rispettajna l-iskeda u qabel ma naddi l-President li mis nħu libertà illi najt li kuħat illi Rihanna Price se titla u intkom tafu illi kien għamet ħafna xogħol amministrattiv mill-2009, speċjalment ħafna trialogi, u għalek nishtiq nir nirringrazzja u naħseb il l-Komitat kollu kemm se jirringrazzja għax-xogħol li għamlet. Grazzi. U kif qal is-Sur Weber, issa jiena se nkun mitlufa minn ajra. So we are continuing our meeting and uh, Nkomplu bil Atana u għandi talba Mr. Lambert, Sur President. Jina insejt il-karta il tal-vot id-speċini ġeja imma id dispeċini ma kienieċ marbuta ma' ok. Imma tajt li ġeja, tajjeb. Jina kelli talba tas-sur Viegas biex l-opinjoni tiegħu ikun qabel għax għandu jitla għall-aeroport. Tixtiqu li tagħmlu hekk m'għandkom xejn kontra? Ħadd m'għandu xejn kontra l-fatt li konna l-opinjoni iva mela kulħadd għandu il- il-karti, iva, kif najdu bil-Latin, laffariet affarijiet hemm qegħdin hemmhekk biex imbidlu. Mela, ba' test vote, apparti s-sur Lambert kulħadd għandu il-karta tal-vot, allura nadi il-daka eh, għal test vote, nagħmlu prova tal-vot. Iva, jekk joġobkom. Iva, għandi hawnhekk dimi qiegħda. Mela test vote miftuħa. U rajna li l-grupp tal-ħodor m'għandhomx wisq voti. So the test vote looks very Tajjeb ħafna minna da din il-prova, tajjeb u nan u dan il-vot ta' prova u morru l-opinjoni. Minimum income policies as a tool Mela nifutaw fuq il-lodda għalġida ta' kontra il-faqar, nibdew bil-vot ta' kompromess, mu favur, kontra stanzjonijiet. għadda l-kompromess. Issa ngħaddu għall emendas 74 minu favur kontra Naħseb li aħjar niverifikaw għadi permezz ta' votazzjoni nominali kieġobkom votaw fuq 74. Has everyone voted? Yes. Kulħadd vota tajjeb wis mela nagħlaq votazzjoni għaddiet 75 minu favur. 23 favur 21 kontra. Jina qed naqra sempliciment m'għandix aċċess magna Gloria, tista' jkieġbok darboħra tara li tkun tidher fuq l-iskrin. Tajjeb, mela emenda 75 minu favur, minu kontra. Estenzjonijiet adottata 76 minu favur kontra astenzjonijiet għaddiet 77 minu favur <coughs> abstentions kontra astenzjonijiet għaddiet jienek rajt fil-gazzetti franċiżi li ħenta tkun ministru xorta ma naħsebx li ta' sekta d-daħ misċajta. 78 minu favur, minu kontra. Aħjar li verifikaw votazzjoni nominali. Kieġab kun votaw. The vote is closed. Naqra votazzjoni. Għaddiet, kompromess I. Min favur kontra stanzjonijiet. Għaddiet. Emenda design minu favur kontra intenzjonijiet għaddiet minn 91 minn favur kontra Jidu li verifikaw għaddi għanna maġġoranza dan xej diffiċli nitarrak minn niftaħ votazzjoni, nara votazzjoni. Ma għaddiġ, maħabba vot wieħed, emenda 92 favur kontra astenzjonijiet maddiċ emenda design favur kontra astenzjonijiet maddiċ li tixtiequ mela dan nistgħu nivverifikaw design kħiġu ukoll votaw votazzjoni miftuħa, kulħadd ivvota nagħlaq il-votazzjoni. Maddiċ. Le rajta jiena. Emenda Dissa kent maġġoranza żgħira. Mid-94 minu favur kontra astenzjonijiet l-istess maġġoranza d-diet. 95 favur kontra astenzjonijiet aħjar li verifikaw għadi. 95 kieġibkom i-votaw. Kulħadd ivvota nar votazzjoni għaddiet 97 minu favur kontra astenzjonijiet maddiċ kompromess jem favur kontra astenzjonijiet għaddiet emenda 107 minu favur kontra astenzjonijiet maddiċ emenda 108 minu favur kontra astenzjonijiet Aħjar nifverifikadi. Il-votazzjoni miftuħa fuq 108. Kulħadd ivvota nagħlaq il-votazzjoni. Għaddiet kompromess favur kontra stenzjonijiet għaddiet. Emenda 120 favur kontra astenzjonijiet ma tiġ 121 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 122 dawk favur kontra stanzjonijiet. Is-Soċjesti Demokratiċi x'jaħsbu aħjar nivvotaw fuq abmod nominali 122 kaġobkom votazzjoni miftuħa. Na votazzjoni naħseb għadda tkun adottata iva 124 favur kontra sanzjonijiet maddeċ 125 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Kompromess L minu favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Kompromess M favur kontra astenzjonijiet. u ukoll emenda 143 minu favur kontra astenzjonijiet. Naħseb li maddiċ 143 Votazzjoni miftuħa. Kulħadd tivvota nara votazzjoni. Aħjar ara li verifikajna minħabba illi għaddid 145 favur kontra stanzjonijiet ma ddiċ 146 favur kontra astenzjonijiet naħseb illi għaddiet imma ħjar li votaw fuq 146 Votazzjoni miftuħa. Nal votazzjoni għaddit moċċar 147 minu favur kontra astenzjonijiet maddiċ 148 minu favur kontra astenzjonijiet maddiċ 149 neħiet 150 minu favur kontra astenzjoni maddiċ 151 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 152 favur kontra Sebdina d-diet iżdaħjar niverifikawa votazzjoni miftuħa fuq 152 kulħadd ivvota vota votazzjoni maluqa għaddiet 153 minn favur kontra astenzjonijiet maddiċ 154 minn favur kontra astenzjonijiet għaddiet 155 favur kontra astenzjonijiet għaddiet kompromess n favur kontra astenzjonijiet għaddiet dan issa jwassalna l-kompromess A Minu favur kontra stanzjonijiet għaddiet. Kompromess B minu favur kontra stanzjonijiet għaddiet. Emenda 6 minu favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Kompromess C favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda 20 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda 21 favur kontra astenzjonijiet maddiet. Emenda 22 favur kontra astenzjonijiet maddiet. Emenda 23 favur kontra astenzjonijiet aħja niverifikaw għadin 23 kieġobkom. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota votazzjoni issa magħluqa. Maddiċ. Għarek ma stajċ nara jena mill-ewel. 24 favur kontra stanzjoniet. Għaddiet kompromess le B favur kontra astenzjonijiet. Għadda emenda 33 minn favur kontra astenzjonijiet maddiċ minn darba 30 favur kontra astenzjonijiet maddiċ kompromess E favur kontra astenzjonijiet għadda emenda 42 favur kontra astenzjonijiet maddiċ emenda 43 favur kontra U din ħajkonna niverifikaw għat erbajn votazzjoni miftuħa kom votaw. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. Maddieċ minn erbajn favur, kontra, astenzjonijiet, maddieċ 45 favur, kontra, astenzjonijiet, maddieċ 47 favur, kontra, astenzjonijiet, maddiċ, 48 favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ, 49 favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ, 50 favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ. Anzi, aħjar niverifikaw, vinta 50 kħiġibkom votaw. Kolħat t-vota votazzjoni mal-uqa. Għaddiet din l-emenda. 52 favur kontra astenzjoni ta' diet. 53 favur kontra astenzjoni ta' diet. 54 favur kontra astenzjoniet ma' diet. 56 favur kontra astenzjoniet ma' diet. 57 favur kontra stanzjonijiet għaddiet. Tixtiequ kaw 57 mela li nistgħu votazzjoni miftuħa kullħat kulħadd ivvota jekk eħen laq il-votazzjoni għaddiet. Tajjeb. Emenda 58 favur kontra astenzjonijiet l istess maġġoranza għaddiet 59 favur kontra astenzjonijiet għaddiet 60 favur kontra astenzjonijiet aħjar niverifikawa fuq 60 votazzjoni miftuħa kieġibkom. Kulħadd ivvota nal votazzjoni ma ddiċ blazat ma. Kompromess FM favur kontra astenzjonijiet għadda, kompromess G favur kontra astenzjonijiet għadda u koll il-votazzjoni ħarija. Votazzjoni nominali kieġobkom il-votaw, votazzjoni miftuħa, kullħat vota. l-azzjoni maluqa għadda rapport kif inun it-tama li jista tista tilħu l-ajruplan biex tixtaqt. And then we come back. Mela tajjeb, unaddu issa biex nivvotaw fuq l-abbozz tar-rapport ta' Bernd Luke it-triq lejn Eh, għafas tal-bonds Ewropew, kompromess A favur kontra stanzjonijiet għaddit. Kompromess B favur kontra stanzjonijiet għaddit. Emenda wieħed u tletin dawk favur kontra astenzjonijiet Mattiċ kompromess C favur kontra astenzjonijiet għadda. Il-kompromess de favur kontra astenzjonijiet għadda kompromess E favur naħseb 63 li tnejt Il-Marija, tant hemm verżjoni differenti ta' din l issa tal-voti li tħawwat. Mellhom kim qalu li 63 issa tneħħiet kienet meħuda lura. Mela, nistgħu nifutaw issa fuq 74 bħala żieda mal-kompromess de favur kontra sanzjonijiet għaddew. Issa nistgħu nifutaw fuq kompromess E. Favur kontra astenzjonijiet għadda. Kompromess F. Il-ċer, muxin, jien, il-ċer għalli li l-ewel irridu nifutaw fuq F bis. Il-ċer minn dejjem kollu raġun mela e nifutaw fuq F bis. Dak favur kontra stenzjonijiet għad tal-kompromess mela memx għalfejn votaw fuq F. Issa nifvotaw fu kompromess G favur kontra għad tal-kompromess. Naddu issa għal premessi favur kontra għaddew. Premessi il-kompromess numru wieħed favur kontra stenzjonijiet għaddew il-vot separat fuq l-emenda numru 5 minu favur il-grupp tal-Soċjalisti Demokratiċi xtaq u dan ma nħanix favur favur kontra sanzjoniet ma għaddiċ kolli ngħid li dak kien eżerċizzju sabiħara tal-votazzjoni nasib il-vot finali ħajkun votazzjoni nominali tas soltu Ġifiri nistaw nifutaw fuq rapport ta' Sur Luke, votazzjoni miftuħa, kulħadd ivvota nara mela il-votazzjoni. Il-rapport kien adottat bi 43 vot favur. Proset li rapporter tal-ħidma tiegħu u il-Kummissjoni mbagħad ta' tagħmel skont dak li obbligata tagħmel wara l-adozzjoni fil-plenarja. Bekk temmejna l-votazzjoni u punt li jmiss fuq l-agenda tagħna huwa l-analiżi tal-atti ta' delegati u l-atti ta' implementazzjoni aħna llum qegħdin nitkellmu fuq il-miżuri tal-livell numru tnejn tal-IFL grazzi għal regolament tal-miża ta' fissa il-ex rapporter tagħna Fabio Talaq u allura jiena għallu li biex nkun il-rapporter sa edin fil-31 seduta ta' skrutinju tal-atti ta' implementazzjoni kif taf u aħna qed nieħdu qed nagħtu importanza kbira li la l llum ħa niddiskutu aħna eh, b'dan kollu tistgħu jekk jirġobkom Eh, titilqu bil-kwiet u l-paġi ħalli dak kollha li ħajib u fissar kun jistgħu jsegwu diskussjoni dan ħajkun abbażi tal-artiklu 7.6 tal-regolament tal-miżati. Aħna rajna li kien hemm f'Lulju ppubblikat dan ir-reviżjoni u fil-5 ta' Jannar tas-sena 2017 kien hemm reviżjoni, sitt emendi għal dan it-test bilan illi nsaħħu ir-rekwiżiti tal-indipendenza fi 16 ta' frar li BA ħarġu b'opinjoni fuq l-emendi li BA qablu li għandhom idaħlu tlieta mill-bidliet li kienu proposti iżda dan kien marbut mal-iskemi tal-kards u il-proċessi li għandhom ikunu meqjusa daqs li kieku kienu separati mill-li għaffar u dan biex ikollu bżon ta' rekwizit din is-seduta ta' skrutinju ħad tkun fukata fuq dawn it-tlet punti tal-EBA. Naħseb li l-ewwel ħekkun hemm deroga mir-rekwiżiti tal-indipendenza brabta mal innovazzjoni apparti minnek, aħna nasbu illi il-beneficju ta' ċertu arranġamenti li ħajkunu marbutin anka ma' l ma ta' dawn entità separata u anka l-kondizjonijiet illi japplikaw għal dan il borta ġestjoni. Issa, il- qed inqasmulkom ukoll kopja tal-membri ta' dokument li membri tas segretarja diġa tqassam dan id-dokument ġifieri issa nixtieq illi nilqal lil Marija Valenza minn Diġi Kompetizzjoni u dil kabriħ minn l-Awtorità Bankarja Ewropea li huwa l-kap unit tal-Innovazzjoni. Nixtieq nistidnu biex jagħtina introduzzjoni qasira naħseb li għanistantik xi ħames minuti u mbagħad Wara ikonna il round ta' shadow reporters u dawk li forsi jixtiequ jisaqsu iktar mistoqsijiet u nibda bil-kummissjoni jekk eh, jogħġobkom. Signora Valenza, Iva, grazzi ħafna. xa noqot nidħol f'ħafna dettali, minħabba li inti diġa eh, tilli tqassam dan il-briefing għallura mhux għalfejn ikkummenta fid-dettall. Ir-rekwiżiti fuq l-indipendenza din hija xi ħaġa importanti ħafna din hija mażura li tista' twassal għal distinzjoni bejn dawn l-iskemi u l-entitajiet jena nixtieq ninsisti fuq il-fatt li lan ta' dan l-standard tekniku regolatorju biex inkopru dawn il-korbi tal-industrija aħna nixtieq ngħidulkom tidu sommu f'moħħkom li dwar prinċipji ta' distinzjoni bejn l-iskemi u sistemi tal- cards din hija mhix xi ħaġa li hija ġdida. Ħafna mill-entitajiet fl-Unjoni Ewropea 28 minn 31 diġà japplikaw din id-distinzjoni, separazzjoni, ġifieri aħna qegħdin nissuġġerixu jkun hemm kwantifikazzjoni ta' dak li qed jiġri llum fil-kuntest tal-Industrija Ewropea. Apparti minn hekk eh, eh, korp internazzjonali bħal Visa u Mastercard mhumiex qed japplikaw din is-separazzjoni, ġifieri suġġeriment tagħna huwa fuq eh, illi aħna rridu neliminaw dak kollu illi jista' jenna biex noperaw fit-territorju. Dawn huma l-kummenti tagħna preliminari u b'dawn il-kummenti nista' nidħol ukoll fuq il-livell speċifiku wkoll ta' dawn it-tlet emendi fejn aħna kellna ċertu differenzi fl-opinjoni tagħna meta mqabbla ma' dik tal-IBA aħna nixtru ngħidulkom li għandna kooperazzjoni tajba ħafna mal iba ġifieri fuq dawn il-punti minuri biss aħna ma qbilniex issa fuq livell ġenerali nistgħu ngħidu li naqblu fuq il-prinċipji ewlenin. L-ewwel net fattur ewlieni għal dawn it-tlet punti eh, importanti naħseb li huwa propju li huma qegħdin jitolbu li jkun hemm derogi illi mhumiex maħsuba li jsiru anka fir-regolament tal-livell eh, wieħed, ġifieri il- il mizzata hija ċara ħafna anke f'kuntest tat-teħid ta' deċiżjonijiet u mhux qed naraw li ħajkun hemm bżonn tal-ebda derogazzjoni ġifiri li bjej qegħdin jaraw li hemm il-bżonn ta' deroga f'ċertu direttivi oħrajn bħal mifid iżda u fuq din ħan nitkellem iktar l-qoddim, id-deroga hija permessa fuq il-livell numru wieħed, mhijiex meħluqa fil-livell numru tnejn. Ġifieri aħna u qed inżommu l-prerogattiva tagħhom li intom xtaqtu bħala kol-leġislaturi li tillimitaw dawn id-derogi. Dwar it-tlet punti li qegħdin ħasbuna, l-ewwel qabel kollox. Brabta mal-artiklu 10.3 il- regolament propost fil-każ tal-iżvilupp ta' soluzzjoni ġodda ġifiri li bija kien qiegħed jipproponi deroga propju fu eh, il-fat li rridu naraw li kunem deroga għall independenza u kol għal dan l-għan minħabba illi aħna jekk ma nippermettux li jkun hemm lokal iktar innovazzjoni dan jista' jwassal għal iżvantaġġ. Iżda apparti minn hekk kif kont qed qabel aħna r-raġunament tagħna kien li dan jista' jiffavorixxi entitajiet li huma integrati Indipendentement u dan jista' jiffavorixxi wkoll skemi oħrajn li huma integrati fuq level vertikali, ġifiri aħna mħazmin ħafna fuq din id-deroga illi nafu li mhijiex xi ħaġa li għad tollerata mill-level numru wieħed anka fuq il-kompetizzjoni internazzjonali aħna ma naqblux u ma naħsbux illi ħaddima anzi partijiet interessati oħrajn li jistgħu jippermettu li dan ħajkun maħluq permezz ta' din it-tip ta' ħolqien ta' innovazzjoni minħabba illi il-plejers kollha jekk dawn mhumiex Ewropej jew le ħaj applikaw ukoll ir-regoli ewlenin ġifieri jiena kif qedtilkom aħna nixtiequ illi niġbru l-punti ewlenin ta' dawn. Il-punti sa' fuq tieni kwistjoni fuq eh, Il-permess tal l-istaf li jista jingħata biex jipparteċipaw f'dawn l enerġamenti aħna għandna element fundamentali anke barbut mal-kompatibilità tal-livell numru wieħed fejn il-livell numru wieħed qiegħed jitlob li jkun hemm indipendenza sieħa ma nippermettux għal deroga issa aħna nasbu li jekk nintroduċu deroga id-deroga tista' tipprovdi inċentiva għal ħaddiema illi jaħdmu f'parti ewlenija tal-kumpanija ħalli jipprovdu wkoll trattament preferenzjali. Jien naħseb li dan huwa fattur li rridu nqisuh għandna esperjenza f'din it-tip ta' eh, separazzjoni bħal telekomunikazzjoni, il-gas elettriku u il- Share plans kienet xi ħaġa faċli ħafna stajna nagħmlu mingħajr ma jkun hemm komplikazzjonijiet għall-kumpaniji. Apparti minn hekk, issa li qed tilkom dan ukoll li nixtieq ngħid li deroga li kienet proposta kienet ta' kontradizzjoni wkoll mal-projbizzjoni ma' l-artiklu 11 u 11 fejn id-dispożizzjoni edha sir biex ikun hemm rabti diretti u indiretti mal-partijiet l-oħrajn tal-entità legali ġifiri naħseb illi dan jista' joħloq kontradizzjoni fit-test innifsu. L-artiklu 61 dwar l-indipendenza tal-korpi ta' ġestjoni u anka l-ammont li kien propost uh, directorships. Jiena naħseb illi limitazzjoni numerika mhix xi ħaġa li hija daqshekk important naħseb li għandu jkun hemm elementi oġġettivi ħalli naraw kif dan jista' jsir l-aħħar ħaġa li xtaqt ngħid, jiġifieri fuq il-separazzjoni funzjonali jew legali. Il-proposti kollha li aħna qegħdin irresqu jintroduċu biss is-separazzjoni funzjonali li hekk kien ftehim fuq il-livell wieħed is-separazzjoni legali qatt ma nippermettuha aħna għatmedna li dan huwa possibbli qegħdin sempliċement nipprovdu għal unit separati li huma possibbli fl-istrateġiji iżda fl-istess jiem aħniex qegħdin nipprovdu għal separazzjoni legali din hija xi ħaġa li għandha eh, tinżamm in konsiderazzjoni. Grazzi. Floor to Mr. Grazzi nagħti l-kelma lis sur Halbricht għal EBA. Grazzi ħafna. President, Onorevoli Membri, grazzi għall-opportunità li nispjegaw ir-raġunament tagħna fl-opinjoni qabel xejn. Jiena wkoll nallaċċa ma' dak li smajna mill-Kummissjoni dwar kwistjonijiet pendenti ta' diverġenza mal-Kummissjoni Ewropea. Il-kooperazzjoni madanakollu kienet xi ħaġa tajba f'dawn l-aħħar sena u nofs hekk kif żviluppajna dawn l-ideat. Mela, it-tlet emendi l-Kummissjoni proponit u li aħna ma naqblux magħhom. Nibdew. Proposta illi konna skema tal-cards u jkonna impiegati komuni f'leba u dana għall ta' innovazzjoni għal dan jista' jwassal però għal żvantaġġ kompetittiv u anki għall-iskemi ta' pagament għaliex ikun hemm aċċess għal risorsi interni għall-innovazzjoni. Il-problema mbagħad teħrax f'termini ta' skemi internazzjonali u entitajiet ta' proċessar li jistaw u kol jużaw ejjun li lin mill-Unjoni fejn il-regolament ma japplikax. Bekk, li bijaj tħoss illi għanna nintroduċu l-paragrafu illi ġi imneħi mill-Kommissjoni, pero naqblu mal-tħassib tal-Kommissjoni u bekk niproponu li niċċaraw ir-rabta ma' rekwiziti li nsibu f'artiklu 12 tal-RTS, inkluż l-obbligu illi ma nizvelawx informazzjoni konfidenzjali. L-emenda issa dwar l-arranġamenti ta' benefiċċji ġenerali permezz ta' rating baskets, artiklu 11.3 tal-RTS, dan huwa kompatibbli ma' loqsa ta' remunerazzjoni minħabba l-benefiċċji għal ħaddiema jistaw ikunu allaċċati mal prestazzjoni tal-ħaddiema u fil-fatt il-kollega mal kummissjoni għadak ispiegat dan il-każ. Aħna nqisu illi Mela, il-kellim jiskuza ruħu. Skużani jgħid immur lura l-emenda li miss. Suġġerment tal-Kummissjoni ta' bozza mill-ġdid il-kriterji ċari u oġġettivi. Hawnhekk ma naqblux ma' l-fema tal-Kummissjoni għaliex l-RTS fil-fatt diġà jinkludi dawn ir-rekwiżiti ċari u bekk aħna rġajna nkludejna dan il-paragrafu li l-Kummissjoni qed tissuġġirixi li għandna neħu. Issa, f'termini tal-femit tal-Kummissjoni li għandha kif smajna dwar l-RTS u kif ikun hemm eżenzjoni għal livell numru wieħed u deroga aħna maħniex tal-istess fema. Aħna ħerqana l naċċertaw li nibqaw fih dan il-liġi għalli ġet nabbazzaw il-liġi pero m'aħniex leġislaturi għaletti derogazzjoni għall-indipendenza ikun il-kas biss jekk l-indipendenza tkun definita fit-test level wieħed. Dan ma kienx il-kas, dan kien għal stal RTS li definisċi l-indipendenza xi fis-serf f'termi ta' kontabilità u hekk minna bekk ma nħossux illi din fil-fatija deroga. U nieqaf hawnhekk. Grazzi. Thank you. Grazzi ħafna. Issa rapporter u naqleb issa għal-lingwa tiegħek biex tippermettuli. Themen beschäftigen und ich will zu all Iva wek fil-fatt nista jiena minna ħadd jiena għamilt tliet kummenti osra l-ewwel net fuq eh, il-proposta tal-IBA fuq il-separazzjoni ta' żewġ entitajiet tal-ħaddiema mir-riċerka u l-iżvilupp Jiena naħseb li qed naraw li hemm diġà kumpaniji żgħar u datas medju li ħajkunu qegħdin jintużaw hawnhekk biex navvanzaw anka f'dak li għandu x'aqsam mal-paga jiena naħseb li għal kumpaniji u għal ħaddiema din hija xi ħaġa importanti ħafna u iktar ma jkun hemm investiment jista' jkun hemm iktar output u l-Kummissjoni qalet ukoll illi hemm diġà dominazzjoni ta' żewġ kumpaniji kbar li jistgħu jibbenefikaw ħafna minn firda bħal din, separazzjoni bħal Naturalment aħna nafu li hemm ħafna attivitajiet oħrajn li jistgħu jsiru permezz ta' din il-firda b'mod aħjar permezz ta' din anka fuq livell internazzjonali. Jien naħseb li biex nagħmlu hekk għandna bżonn ta' miżuri iktar favur ir-riċerka ħalli bekk ikun hemm din is-separazzjoni. Raġuni il-mistoqsija hija din il-firda stretta. Kif tistgħu tagħmluha? Tistgħu taraw illi l-attivitajiet tar-riċerka jinżammu barra mill-qasam tar-riċerka tal-Unjoni Ewropea naħseb li xi ħaġa importanti għal eh, dawn il-programmi ta' kumpens per eżempju bħal programmi tal-ħaddiema li daw ħajkunu esklużi minn din is-sistema minħabba li se jkun hemm konflitt ta' interess. Il-Kummissjoni iżda ma laqgħatx din it-talba, jiena naħseb li rridu nikkonsidraw ukoll li meta jkun hemm separazzjoni hemm bżonn li jkunu qegħdin nitkellmu dejjem fuq l-istess kumpanija na naħseb li maħniex qegħdin nitkellmu fuq tkessir ta' din il-kumpanija iżda fuq din il-firda f'termini ta' organizzazzjoni għal kumpaniji żgħar naħsmu li dan jista' jkun mod mhux proporzjonati li jkun hemm dan il-programm u li jkun hemm amministrazzjoni tiegħu il-Kummissjoni tista' timmaġina li jista' jkun hemm eh, mekanizmi oħrajn sabiex jitneħħew il-konflitt ta' interess mingħajr ma jkun hemm dan il-pis amministrattiv qawwi. Il-aħħar punt huwa il-kundizzjoni għal dan kollu jiena naħseb illi li bija jawwek edha tissuġġerixxi li jkun hemm livell massimu għal ħlas għal dawn il-mandati illi jista' ikollu persuna waħda. Jiena kont qed naħseb jekk għandu xi hemm firda fl-istruttura il- numru 33 hija juri bitċar li dan għandu x'jaqsam ħafna mal-bażi legali ta' organizzazzjoni u li eh, l-mandat u l-organizzazzjoni fis għandhom ikunu indipendenti minn xulxin u dan mhux qiegħed jissodisfa dak li għad diġà qed s jien nixtieq nkun naf leba li dan il-punt jista' e, ikun implementat. Il-Kummissjoni wkoll qiegħda tgħid illi jista' jkun hemm dan il-perjodu ta' sentejn għal perjodi illi jistgħu jkunu stabbiliti hawnhekk jiena naf il-Kummissjoni tista' tkun taf x'inhu dan il-perjodu, iżda ma nafx jekk dan huwiex il- il-periodu ta' żmien l-iktar xira minħabba illi dan ħajkun bbażat f'suq eh, waħdini u li jista' jkun hemm din il-projbizzjoni wkoll li jinbidlu l-affarijiet. Dan huwa brabta wkoll mal-libertà tal-professjonali. Ma nafx jekk l komissjoni nistax nsaqsi jekk din il-proposta hijiex proporzjonata. Leba l-Ingliż naqgħet il-kelma l shadow mill-SND l-Elio Dixon jekk jogħġbok. Grazzi ħafna. F'Lulju, l-IBA pubblikaw l-standards tekniċi għal dawn l-iskemi ta' pagament u l-entitajiet ta' proċessar indirizzati mir-regolament f'artiklu 7.1 tal-IFR. Dana jinkludi l-fatt illi dawn it-tipi ta' sistemi ta' pagamenti għandhom ikunu indipendenti mill-entitajiet eh, meta nitkellmu dwar li proċessar innifsu u anki il-verifika Eh, il-kontabilità. Fir-regolament, għaddin naċċertaw illi dawn ikunu separati biex nipromovu l-innovazzjoni. Madana kollu, memx appoċ fil-proposta fil il nifsu la f'seba wieħed lanqas fil-premessi. Bekk li qed jgħidu li dawn l-unitajiet entitajiet għandhom ikunu dipendenti fit-tejt tad-deċiżjonijiet fl-organizzazzjoni u l-kontabilità ifisser li dana kollu sejr li lil minn mandat politiku. Dawn derogi proposti ma jagħmluhiex faċli għal atturi ġodda li jitlu fissu. U dana kollu lanqas ma jgħin biex jikkontribwixxu għal kompetizzjoni ġdida. Għal kontrarju, dana se jkollu impatt fuq kumpaniji vertikalment integrati, kumpaniji kbar ħafna illi diġa jiddominaw is-suq. U bekk ma jkonniex il-promozzjoni ta' turi ġadda. U batanna deroga proposta għal eċċezzjonijiet għal dak il-ħaddima li qed jaħdmu anki f'separazzjoni funzjonali. Iżda regolament huwa ċar ħafna din il-kwistjoni. Premessa 33 naraw illi ma jistax ikonna dawn it-tip ta' programmi ta' beneficju komuni, jrid ikun hemm integrazzjoni xi ħaġa li nsibu f'seba' wieħed. Bekk ma nix appoġġa din l-idea. U kif semmet il-Kummissjoni din id-deroga ma tallaċċax mal ħtieġa li jkun hemm indipendenza organizzattiva 16 wieħed. Minn barra dan, il-proposta tal-IBA illi tagħti xi tip ta' indiċi adattata ma jallaċax ma 11 wieħed jew 11 tnejn fl-standards tekniċi li jeħtieġu organizzazzjonijiet indipendenti. U bekk għal din ir-raġuni dawn ir-regoli għal bordita ta' diretturi jagħtu gwida ċara għal li ma regoli japplikaw situazzjonijiet bħal daw. Premessa 33 ta' regolament jgħajdu, jgħidu illi dawn l-skemi ta' pagament bil-kard u l-entitajiet ta' proċessar jista' jkollhom l-istess ġestjoni. Jiena ma naħsibx din il-propista qed jimxi skont punt 16 fil-proposti tekniċi, anki fil-rigward tal-indipendenza. Il-numru ta' ruoli duplikati mux qed jiggarantixxi l-indipendenza ta' żewġ entitajiet. Grazzi. Grazzi Ole. Mela nara l-lista tiegħi u qed nipprova nsib il-kollegi mhux qed nara. Mill-ICR, e e lanqas kollega ieħor mill-ICR, e laqas Sofi Invel ta' liberali u lanqas membru ieħor tal-liberali, laqas McCarthy mill-gwe, laqas membru jħor mill-gwe, mhux qed nara membru mill-membri tal-ħodor u lanqas ma nista' nara Marko Valli mill-EFDD u lanqas persuna oħra mill-EFDD li u postu pek mis sen pal-kaġ Jiena ftit diżappuntat biex nkun onest magħkom għaliex kellna laqgħa tax-shadows Kulħadd talab illi konna dan il-punt fuq l-aġenda dwar l-iskrutinju napprezza li liba u kummissjoni ġew u huma prezenti għal dan il-punt. Kwistjoni li sejn għajem meta jkonna laqali li mista shadows jiena nifraħ li l-ole għaliex huwa l-uniku persuna li għadu hawnhekk. U jiena għajat hawnhekk bħala President. Però xorta kellek ħafna mistoqsijiet mela nibdew bl-ordni, nibdew bil-komissjoni, pal qabel, unbat liber kjoġbok. Iva, mela, il-mistoqsijiet se nindirizzom uh, wahda wahda, mela. L-applikazzjoni u l-skem internazzjonali ta' pagament bil-kard. U preċiżament l skem internazzjonali li ġew integrati vertikalment, mela, meta tqis il-regolament qegħdin nippruvaw nistabilixxu situazzjoni ndaqs bejn l-atturi Ewropej u dawk li l mill-Unjoni Ewropea. Bekk kif eh, spiegajt l-ewwel fil-kuntest ta' inizjattivi ta' industrija li tirregola li l-annifisa fil-qafas tal-kards, il-maġġoranza tal-iskemi tal-kards jidir li 28 minn 31 jekk minn sejra żball diġà introduċew din il-funzjoni ta' separazzjoni bekk aħnek irridu nifkodifikaw dak li diġà qed isseħ illum fl-industrija Ewropea. Issa dwar is-separazzjoni u r-rekwiżit ta' separazzjoni u atturi internazzjonali. Dana japplika wkoll għal dawn l-iskem internazzjonali ta' pagament bil-kart għaliex ir-rekwiżiti japplikaw meta e, dawk li provdu servizzi ta' pagament għal min iħallas u e, dak li qed iħallas u jinsabu fl-Unjoni Ewropea. Bek dawn jistgħu l-argument li dawn jistgħu jiġu trasferiti b'nadi oħra mhux va reġiment validu. Kull min jopera fil-territorju Ewropew irid jobdi ir-regolament ta' interkambju Visa jew Mastercard jew jekk ikunux operaturi oħra. Issa, dwar is-separazzjoni funzjonali jekk nistgħux nagħtu jew nofru xi ħaġa nqas komplikata. Illum m'għandix mandat li niddiskutu alternattiva, però fil-kuntest tal-proċess li nsabu fih, aħna nħossuna pjuttost komdi bis-separazzjoni tal-pjanijiet ta' komuni għal ħaddima xi ħaġa li nsibu anke f'setturi oħra bħal pereżempju tat-telecoms dawn ukoll huma integrati vertikalment u dawn huma industriji illi f'termini ta' struttura ma joffrux biss differenzi, u allura aħna nħossu li dana jista jseħħ ukoll anki fl-industrija ta' pagamenti bil-cards. Ġifiri l-industrija ta' skemi ta' pagament e, din hija xi ħaġa kif edna li saret f'industri oħra. Li konna pjanijiet separati għal ħaddema ta' partijiet differenti tal-kumpanija ma kienx ħaġa li kienet diffiċli biss biex tiġi implementata u kifet jekk naċċettaw il-parteċipazzjoni fi skema kollettiva u nippermettu għal kontradizzjoni bekk anki fi standard tekniku għaliex diġa u jidir li li jgħat fl-istess artiklu, kien ministeri għazbal iva fl-istess artiklu, diġa għanna proibizjoni li konna rabti diretti u indiretti mal-nasijiet tan naħal l-oħra tal-entità legali, bekk nipermettu xi ħaġa paragrafu tlieta li nipprojbixxu mbagħad paragrafi wieħed u snin. Issa għal revolving doors kifet illum il-mandat tiegħi huwa limitat f'termini ta' diskussjonijiet tiegħi mad kummissarju tiegħi, però e, żmien ta' sentejn forsi huwa żmien twil wis u allura nistgħu forsi nikkonsidraw li il-perjodu jinżel possibilment anke għal sena, però kif qed. Xi ħaġa din illi konna niddiskutu flimkien ma' tmexxija politika. Punt ieħor li tqajjem dwar il-kompetizzjoni bejn l-iskemi indipendenti iva. Xi ħaġa din li mhix indirizzata fir-regolament tal-interkambju dan huwa mhux standard tekniku ta' tieni livell, però hemm gwidi, hemm linji gwida eh, tal-orizzontali li Irdin jinkludu u kol nġiba bħal dawn fil-proċess ta' innovazzjoni ġifiri jek ikun hemm entitajiet fuq l-istess livell mhux integrati vertikalment diġà hemm regoli fil-qasam tal-kompetitività. U dawn ċertament ikopru kwistjonijiet ta' innovazzjoni. Thank you very much. Uh, Grazzi ħafna. Issa nitlob lil Sur Holbrich biex iwieġeb għal dawk il-mistoqsijiet li kellna. Grazzi. Forsi nwieġeb għas suġġerimenti li l-Kummissjoni da kif għamlet illi naqsu iż-żmien minn sentejn għal sena nilqgħu dan ukoll għaliex tagħna jimxi kont il-proposta tagħna. L-motivazzjoni tagħna għal dan il- dan il-numru anki niġu l-ura għal suġġerenti għak li damux bizzejiet, punt li inti għajem taktar kmini għak, eh, nistan għajdu li irraġuni raġuni għalini għadin. Aħna rajna direttivi oħrajn biex naraw xtib ta' faxex u imposti posti f'direttivi oħra, fuq smoħra per eżempju rajna illi fil-verifika statutori żmien ta' sena dan huwa l-istandard xi ftit jew għaliex imbat ikun hemm imbagħad ċirkustanzi eċċezzjonali bekk għal dan il-każ partikolari aħna isna li sena huwa l-aqwa żmien. Issa l-kummenti li intom għamiltu forsi eh, fejn mhux qed nablu huwa eh, dwar il-kwistjoni ta' indipendenza, xirdu nfissru bl-indipendenza f'dan il-kuntest partikolari, menx definizzjoni fir regolament fil-fatrajn il-premessi, hemm ħiel, suġġerimenti vari, idejat varji li nżibu fil-premessi, però m'hemmx definizzjoni ċara. U allura aħna li għamilna huwa li definixxejna l-indipendenza x'iridu nfissru b'din il-kelma b'din idea. U dana wkoll jinkludi li f'xi każijiet f'xi xenarji li huwa rekwizit aktar b'saħħtu milli f'xenarju oħra. Jiġifieri bekk ma nimxu skont ix-xenarju illi għandna deroga mill-kuntest level level wieħed, jiġifieri tajna sustanza għal l-idea ta' indipendenza minħabba li m'hemmx ukoll definizzjoni f'livell wieħed u tajna xi sustanza ukoll. Zidna definizzjoni għal kriterji ċari oġġettivi x'inhuma x'għandhom ikunu Pero l-Kommissjoni suġġeriti li dawn u koll neliminawhom u nirrakkomandaw aħna li nerġaw nintroduċuhom dawn kriterji oħra ċari oġġettivi biex natu sostanza jekk tana mhumiex meqjusa sodisfaċenti, forsi jkollna suġġerimenti oħra. L-aħħar punt li xtaqt insemmi Il-Kommissjoni referiet għal linji gwida tal-Kommissjoni brabta ma' liġi ta' kompetizzjoni. Minix ċert jekk dawn il-linji gwida u miex fuq l-istess bazi legali meta nqablu ma' standard tekniku ġena darba dawn jiġu għaddatati mill-Kummissjoni wara skrutinju tal-Parlament u l-Kunsill jiġu applikati direttament fil-liġi Ewropea dawn li qed tirreferi għalihom Kummissjoni m'għandhomx l-istess bażi legali u ma nafx kemm dawn se jkunu vinkolanti fuq l-atturi li qed joperaw fis-suq. Okay, Tajjeb, grazzi ħafna. Ole, ndur lejk Aħna maħniex sodisfatti, però m'hemmx tagħmel. Biex ovvjament eh, eh, eh, nibdew nagħlqu aħna qegħdin nistennew ċertu paċenzja għal pubblikazzjoni formali jidher li, li din se tkun fl-Ulju, Signora Valenza. Għandek informazzjoni? Le, il-kalendarju għall-adozzjoni huwa Settembru. Tajjeb, mela se brejka break għas-sajf intom se jkollkom break tajjeb ta' sajf tajjeb, nu pjaċir. U nittama li intom ukoll ikolkom break għalkemm tridu tiffinalizzaw l-IFR. Bek, aħna koll nibdew il-proċedura ta' skrutinju qed nirrappreżentaw anki il-gruppi tal-parlament u għanna u koll maġġoranza biex anki ma naċċettawx. Eh, Olli ovvjament irġi traduċi dak kollu li li tiseħawnek. Grazzi ħafna. Mela, punt 17, punti vari, mandi xejn fuq l-agenda, minni xet nara illi għaw xaħat illi għandu punti vari, xizit, illa għalli miss it-tli taħtax ta' lulju, mid-disa sa' nofsija, u wara nofsinar mid-tli sa' sitta u nofs ta' filaxija. Illa għa tintemma unek, grazzi ħafna.